that you can directly go to. Okay, so good morning everyone. Sorry for being a few minutes late. We will... Kulħat, ħanibdow l-punt numru 6 tal-agenda tagħna. Ħan naraw ġifiri ħamon, il-rapporter mux taw U se naqra sqarija għax u ma jistax ikun magħna għandi sqarija tiegħu. Ġifieri tinkwita xejn se nkomplu bix-xogħol. <clears throat> Għax fid-disa' nofs Għanna sura l-munja. Nishtiq li nibdow. Mela, punt numru 6 tal-agenda, is-subija tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 tal-Ulju tal-1990 dwar l-eliminazzjoni tat taxxa dobja dak li għandu x'jaqsam mal-qlieħ li tal-intraprizi assoċjati. Is-sur Nitras tal-PPE il-rapporter ma eh, kellu problemi bl-ajruplan dal-ħodu ma laħaqx wasal u jiena se naqra stqarrija fismu. Mela, qed nitkellmu fuq il-Kroazja u sħubija taħmad din il-konvenzjoni ġifiri għandna għafas legali għall eminazzjoni tal-taxxa doppja għall-aġustament li ta' intraprizi assoċjati r-wol tal-Parlament f'dan il-proċess u għalijat rekomendazzjonijiet u kol skont il-proċess ta' konsultazzjoni. Dan id-dossier ma kellux problemi, ma għajimx problemi, għal-qas il-shadows ma kellom lebda riserva għalek il-Kroazja tista tissieħeb ma dil-konvenzjoni u l-istrumenti assoċjati maħħa fil-sar żmien il-shadows u koll għet jaqblu fuq l-abbozz kienem amenda mres ama Sur Thomas Iktalisijar. icr Peress li il-membru tal-Kroazja, il-membru tal-Kroazja għalet li tajjeb li kunem din il-konvenzjoni u li l-fej kunem taċċa doppja. The rapporteur finds Il-rapporter jaħseb li din l-emenda waħda raġonevoli u qed jissuġġerixxi li naddottaw l-emenda tal-ICR. Minħabba ċirkostanzi, il-rapporter irrit li inkomplu b'dan id-dossier nuvutaw fuq il-lum stess war Sur Suludinsin ma nafx jgħataw ma nafx għaw xaħat jitkellem għalih jekk le għandu għasur tramoza. Grazzi ħafna, President. Dan huwa dossier qasir niddiskutuh mill-puntu di vista teknika, ġifiri ma, ma fih lebda eh, zbuħija u affarijiet il-el xufu u nkomplu u għax jgħin il-Kroazja biex tkompli tkun membru normali tal-Unjoni Ewropea. Emenda waħda biss kif smajna li ġiet imresqa u għet jista' iqis li dan huwa dossier tekniku u l-emenda tas-Sinjura Tomasic hija waħda ideoloġika xed titratta it-tnaqqis tal-pis ta' taxxa u bħala persuna liberali tal-Mediterran din hija ħaġa tajba. Ovvjament aħna se niċċekkjaw mal-kollegi l-oħra tal-gruppi naraw xi kif jaħsbu imma jekk rapporter toġbu din l-emenda u jekk nilħu maġġoranza mal-ICR mal-PP e u mal-gruppi l-oħra ma nistawx eh, nejdu eżattament kif se nirreaġixxu għax il-bira fil-laqgħa tagħna liberali Diskutejna jekk għannix indaħlu emendi ta' natura politika f'dossier tekniku. Jiena mandi lebda problema maħa maħan niċċekkja ftit mal-kollegi biex naraw ftit kif jaħsbuha. Ma kontx naf li, li l-Pepe kienu se jablu ma din l-emenda, naqas bis kont naf li l-CR u kol eh, jaqblu. Għalek naraw ftit kif se jizvolġu l-affarijiet fil-sijat li ġejjin. Grazzi ħafna, Sur Tremosa, em xaħat ieħor li jixtieq forsi jitkellem sinjura jiena bħala eh, deputat mill-Kroazja nixtieq eh, nsellem il-kollegi kollha u nirringrazzja daw kollha li ħadmu fuq ir-rapport, specialment ir-rapporter Nitras u l-emenda ta' Sinjura Tomasic hija sqarrija importanti. U għetek kriti tiqisa fil-rapport Xaħġa ħaġa li nistgħu naċċettawha. Hija parti ewlenija tal-integrazzjoni sħiħa tal-Kroazja fis-suq uniku. Hija importanti ħafna għal komitat eh, komunità ta' negozju tagħna. Tajjeb ġifieri llum se nivvotaw dwar fuq dan ir-rapport u fil-plenarja fit fit-tieni sessjoni ta' April fil-plenarja. Immorru għal punt li limis tal-aġenda tagħna l-punt numru 7 il-taxxa komuni eh, li tapplika fil-każ tal-kumpaniji prinċipali sussidjari ta' stati membri differenti. Il-rapporter eh, Sinjura Kleva. L-ewwel net Nirringrazzja il-Shadow Rapporters, il-kollegi l-oħra li resqu l-emendi għal-rapporti għaj. Peress li għanna numru zzar ta' dawn l-emendi, emendi li komplementaw il-formulazzjoni tijaj unkella oħrajn li huma kompletament bil-kontrarju. E ċifiri, dawn il-kompromessi zejda ma kienux ma kienx hemm bżonnhom. Ħa nitkellem ftit fuq id-dossier jiena sodisfatta il-fatt li il-Kommissjoni resqet żewġ anzi accetta żewġ emendi l-hybrid mismeċ li inna nħabqu fuqhom aħna dawn l-affarijiet u l-issa il-Kummissjoni accettatom meta qed nitkellmu fuq dan is-suġġett tal xa doppja rridu verament naġixxu bil kemm jista' jkun ta' malaj. Jiena nemmen li bekk nkunu nistgħu inwaqfu dak li msejjaħ directive shopping. Naraw li l-kumpanniji sussidjarji ikollu f'kas fejn m'hemmx regoli ma jkunx hemm affarijiet restringenti anki il-pista taxxa li ma jkunux jagħmlu sens anki eh, f'termini ta' negozju. Hemm bżonn ukoll insaħħu dak kollu li jġib distorsjoni fil-kompetizzjoni jiena dejjem bint mal-pożizzjoni tal-Parlament dwar is-CCTB Imma press li dan il-fajl issa huwa iffriżat irridu naraw eżattament inqisu dawn ir-rati ta' taxxa tal-kumpaniji fl-istati membri. Aħna nejdu li din mandux kun inqas minn 75% tal-medja Ewropea flimkien ma' segretarja ta' dan il-kumitat aħna qed ngħidu li qed nitkellmu fuq xi 15.5%. Iġifieri hemm ħames stati membri biss li huma frata inqas minn din. Wieħed jista' jkompli iqabbel imma ngħidu li fis-sitwazzjoni ta' palissa jekk aħna noqogħdu nagħmlu paragun din hija xi ħaġa kważi impossibbli, diffiċli ħafna biex wieħed iqabbel dawn ir-rati ta' taxxi tal-kumpanniji. Kif il-kollega Gigold qal, eh, sfortunatament biex qiegħed magħna, jekk eh, fuq il-direttiva tal-2011 ir-rapport tiegħu u qal li eh, jaħsiba l-istess nixtieq li għal eh, dawn l-emendi kolli l-appoġġ jiena għal darbohra peress li dan huwa l-aħħar rapport tiegħi nixtieq nirringrazzja l kulħadd speċjalment ix-shadows għal verament xogħol veru siwi li għamilna dan l-aħħar ġimgħat. Grazzi ħafna mem lebda shadow ma' Sur Klins jixtieq jgħid xi ħaġa. ħanejdilkom din il-proposta fuq it-taxxa hija waħda tajba imma għandi mistoqsija dwar l-implementazzjoni teknika tal-proposta. Il-proposta li ġejja minn għanti rapporter tagħna għal fat li mandux ikun hemm taxxa fil-pajjiż li kun qed eh, jilqa il-kumpanniji mod teoretiku hija ħaġa tajba, ma fil-prattika eh, din mhux ħaġa faċli. Anzi, diffiċli għax huwa diffiċli ħafna li wieħed iqabbel ir-rati, ġifri għandek pajjiż li għandu rata iktar olja, dan forsi jkun iktar attrajenti għax ikunem ċertu tnaqqis ta' taxxa li jkunu applikabli. Meta it-taxxa tkun baxxa ma tantx ikun hemm eżenzjonijiet għalhekk ikun il-pajjiż ikun inqas attraenti. U għalhekk ma jevitax li jkun hemm taxxa doppja. Wieħed jista' jimmaġina li, li Dan iwassal għal fatt li ma jkunx hemm taxxa doppja kemm fil-pajjiż ikun jkun qed kif ukoll fil-pajjiż liħor jekk irridu nitkellmu fuq taxxa ta' għal kumpanniji ir-rata tista' tvarja jew inkella jkun hemm rata oħra. Dik is-sitwazzjoni pereżempju li għandna fil-Ġermanja għalhekk l-emendi numru 10 u 11 għandi dwarhom għandi dubji serji jekk verament u xsejjajnuna eh, biex nilħu lantana. Is-sur Strojan? Aħna fil-grupp tagħna kellna dibattitu eh, verament tajb fuq dan ir-rapport. Aħna qed naqblu ma' numru ta' emendi, qed naqbel ma' sur Klins. Ma nistawx aħna naqblu ma' l-emendi li qed jipproponu ċertu limiti, per eżempju, rata ta' taxxa li eh, tkun inqas minn 75% eh, minn taxxa applikabli fl-istati membri. Ġifri, aħna ma stawx naqblu ma' ċifri bħal dawn. ċifri olja, thresholds, l-ewwel net għandna pajjiżi li għandhom politika ta' taxxa ċarissima li tkun suġġetta għal politika nazzjonali, ġifri mandax mhux kompetenza tal-politika Ewropea. Hemm emenda oħra li titkellem dwar l-10 fil-mija li l-kumpanija jrid ikollha bħala assi u l-edeja hija li dan jola l-15%. Nista' naħsbu għal pija aħna qed naqblu mar-rapport. Grazzi ħafna, Sur Stojan. Ma nafx jekk il-Kummissjoni tixtieq tintervjeni f'dan l istadju le. Tajjeb wis mela. Is-Sinjura Iva, jina qed naqbel kifet fil-bidu fl-emendi kien hemm żewġ possibiltajiet. Kien hemm dawk li qegħdin jaqblu jew kellha dawk li kompletament kienu qed jopponu. U din hija storja salila dejja nafuha. Jina nispera li forsi xi darba li fl-Ewropa jkollna armonizzazzjoni ta' taxxa imma naf li ovvjament il-kunċetti varja bejn il-gruppi politiċi. Il-kommenti nil-qawa mimma etnara li edin ehm, f'pożizzjoni kompletament differenti. Naqbel li eh, wieħed iqabbel ir-rati ta' taxxa fl-istati membri hija ħaġa kważi impossibbli, diffiċli ħafna. Anki biex wieħed jagħmel l-analiżi u jagħmel il-kalkoli ta' 15.5 eh, ipprovajna tajjeb li nippruvaw nkunu ambizzjużi anki biex il-parlamenti il ġodda jkollu iktar karti fiteħ biex kunu jista' negozja bihom. Imma kif qed diġà id-differenzi hemm qegħdin ejja naraw xi sa meta nivvutaw. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Klebe. Mela, illum ukoll se nivvutaw dan ir-rapport Umbat fit-tini plenarja f'April nerġaw nivvotaw. Ħaniqfu ftit, umbat inkomplu l-punt li jmiss se nitkellmu mal-Kummissarju Almunja. Ħaniqfu ftit ħames minuti kollox, grazzi. Okay. Um... Taja wisna. Nistaw nkomplu bil-laqa tagħna issa u kontenta nilqa fostna lill-Kummissarju Almunja għal dan l-aħħar skambju ta' femiet. Niskuża ruħi jekk xi moment jew ieħor il-vuċi tfallini għax għandi bronkit <laughs> u diġà fżajt il-kummissarju nasa ta' xebux, ma kellix taqsam miegħu mux minħabba fih, imma jena jekk eh, il-kamera ħat inkwadrani minħabba li l-laqjam xandra fuq l-internet qed nafżakom minn issa li għafzajtu jien lill-kummissarju biex joqgħod il-bot minni biex ma jemraċ. Nilqaw hawnhekk nirringrazzja għal kooperazzjoni tajba li kellek mal-Parlament Ewropew u partikolarment mal-Kumitat Ekon matul din il-leġislatura. Issa għandna ħiel tal-attitudni tiegħek ser tkun fuq dan il-punt meta smajna smieħ tiegħek tal-Kummissarju għandi bieċa karta hawnhekk għax inkontra saqlek tliet mistoqsijiet dwar kif ħat ikkoopera mal-Parlament Ewropew u ta' bilħa inti attiva mela li ħat tikkoopera u offrejt li tiffirma. U dan beda xejra donnu dwar affarijiet li nistgħu nagħmlu wkoll għall-kummissarji oħrajn u għalhekk daħħalta tlabtek tibatinna dokumenti fi stadju bikri biex bekk ikunem effettività, ġustizja u proċess dofud mill-aktar fis għal taħita deċiżjoni tal-Kommissjoni fil-kompetizzjoni biex koopera magħna u biex terġornana dwar il portafoll ekonomiċi l-oħra. Ma naħsibx li kont perfett tal kollox, imma imxej tajjeb ħafna u ksibna progress tajjeb matul din il-leġislatura. Għal daqstant nittama l-Kummissarju l-ġdid u l-Kumitat Ekon l-ġdid komplu fuq din il-prassi tajba li aħna bdejna. U kif tlabna għal rapport ta' kompetizzjoni ikonna dialogu sħiħ dwar il-kompetizzjoni. Din kooperazzjoni msaħħa għandha tkopri kemm dialogu politiku kif ukoll li nagħtu kont ta' għamilna min-naħa l-oħra. u mbagħad ikollna wkoll skambju ta' informazzjoni mill-banda l-oħra biex nimxu l qudiem minn dak il-punt li ninsabu fih bħalissa. Kuntenti ħafna li ġejt żurna kull darba li tlabnik tiġi fil-Kumitat Ekon ġejt saħan sitra iktar drabi mill-ħin allokat li kenna biex tiġi, kenna ħafna xogħol, Aġenda memlija daqs zbajda fuq il-governanza ekonomika, fuq l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari, jidniskuza ruħi għal xi drabi li nqasna lejk mhix minħabba fik, mhix minħabba nuqqas ta' rendimenti jak ma kellna ħafna xogħol u verament xi kultant kellna nallokaw ftit ħin għalik minħabba dan ir-raġuni. Battenna riżmi ta' dokumenti, battom li jina assamtom l kumitat u l-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni għadek mintix perfett għadna rridu nfakru darba l-emmolaw biex tibatinna dokumenti ma dan jiġri fil-kommissjoni kollha, fil-kulleġġ kollu. U naħseb li issa hemm prassi tajba li qed tibda tiġi stabilita u nittama li dan ikompli fil-futur. Xi li għandna bżonn huwa program ta' ħidma fil-ħin tal-Kommissjoni fil-qasam speċifiku tal-kompetizzjoni. Bekk il-Parlament ikun jista' jippjana l-attivitajiet tiegħu madwar il-politika ta' kompetizzjoni u jkun mistieden biex jieħu fil-laqat mal-esperti nazzjonali għat-ħejjija u l-implementazzjoni tal-strumenti leġislattivi u mhux leġislattivi. Tkun ħaġa sabiħa li din indaħluha għajsa rutina u mhux xi ħaġa li rridu norrikorru lejkom darba wara l-oħra niktbulkom biex dan namluħ. Sibna progress tajjeb dwar eh, direttiva fuq l ta' danni tal-liġi ta' kompetizzjoni, naħseb li ħatkun qed tattendi trialogu fejn qed nittamaw nagħlqu dan id-dokument iktar tard wara nofsinhar u tlabna għal dan għal żmien twil ta' bilħaq anke fl-aħħar mandat u edna li minħabba li dan huwa qasam pjuttost kontroversjali nixtiequ li l-proċedura tkun dik ta' kodeċiżjoni. Nirrind ringrazzjak minn qalbi tal-li żammejt mal-weda tiegħek il-Parlament Ewropew li ser tipprova tagħmel dan u nittama daqstant li nistgħu nikkonkludu wara nofsinhar b'mod sodisfaċenti. Naħseb ukoll li dan qed joħloq preċedent tajjeb li meta ta' belħaq ikonna bidla ta' trattat iku jista' jkun hemm iktar involviment tal-Parlament Ewropew fil-proċeduri demokratiċi mill-lat tal-kompetizzjoni. Dan ikun wara l-mandat tiegħek ma naħsibx ta' jkun hemm bidla fit-trattati fil-ġejjin qarib imma issolvi xi problemi minn dak li affaċċajna. Għandi lista tal-affarijiet li għamilna koperajna ma' servizzi tijak, u servizzi tijak koperaw tajjeb ma' Digimarkt fuq la bosta regolament fuq il-mizati tal-interkambju li u kol kienet proċedura ta' kod-deċizjoni, kien qasam pozittif, kien hemm ħafna xogħol għaddej fir-rigward lajnuna mill-istat, regoli temporanji tal-għajnuna mill-istat adottati mill-Kommissjoni fil-kuntest tal-krizi finanzjarja, ek imsejjaħ il-komunikazzjonijiet tal-krizi, kien punt li għamilna, mbagħad anke għajnuna kbira li natat lil banek mbagħad kellna wkoll il-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat. Fir-rigward il-komunikazzjoni dwar il-kriżi, l-ammont ta' għajnuna statali lil banek durata tiegħu u anke l-qafas aċċettabbli kien suġġett rikorrenti ta' tħassib għalina fir-rapporti suċċessivi ta' kompetizzjoni. Rikonoxxejna b'mod ġenerali li r-regoli temporanja adottata mill-Kummissjoni pruvaw jistabilizzaw is-sistema finanzjarja bħala qan u ħadmu bħala għodda ta' ġestjoni tal-kriżi de facto. Però kien hemm tħassib dwar l-effetti li jista' jirriproduċi dan kollu u l-effett li jista' jkollu bħala reperkussjonijiet fuq id-dejn pubbliku, però dan imorru lil in mill mandat u rwol tiegħek. Fuq il-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat sħaqna fuq inqas għajnuna miktar immirata u iktar proċeduri immirati. Hawnhekk ġejna konsultati taħt l-artiklu 109 ta' trattat fuq iż-żewġ regolamenti tal-Kunsill, inklusu wkoll il-modernizzar tal-għajnuna mill-Istat u l-proċedura li tippermetti dan kollu għar-regolamenti. Kenna input fuq din is-sostanza imma nixtieq nisħaq li n-nuqqas ta' kodeċiżjoni f'dan il-qasam għal dawn l-affarijiet mhix xi ħaġa li tossodisfana. Fl-aħħar nixtieq nisħaq ir-rwol reċenti tagħna fil-ftehim internazzjonali mal-Iżvizzera fuq l-inforzar tal-kompetizzjoni. Il-Parlament ta' il-kunsens tiegħu għalih anke jekk bħalissa tista' tkun inċerta s-sitwazzjoni nistgħux inżommuha wara referendum reċenti li kien hemm fl-Iżvizzera. Dan huwa qasam fejn il-Kumitat Ekon dejjem appoġġa bisħiħ dan ix-xogħol kemm fuq livell Ewropew kif ukoll permezz tan-netwerk Ewropew tal-kompetizzjoni fuq il-livell internazzjonali. Dan għaliex fil-livell globali l-kartels joperaw transkonfinalment u il-mergers, il-fużjonijiet jinvolvu ġurisdizzjonijiet differenti. Nittamel il-Parlament ikun iktar involut u aġġornat dwar ir-regolamenti u negozjati ta' dawn it-tip ta' ftemiet ta' kompetizzjoni fil-futur. Ġifiri kollox ma kollox, naħseb li għanna nota pozittiva li nistaw najdu għonek l-lum, kena mandat tijak tajjeb, naf li minn tisser titla għalissa imma nistennu l-elezzjonijiet u l-komitat mussir il iktar miegħek formalment. Grazzi, naħseb il-rapport tijak ta' tmin mandat tijak bħala marke nistaw intuka 8 minn 10. Kollox ma kollox. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi President, grazzi Sharon, għal klim ġentili tijak wara periodu ta' aktar minn erba snin. Iltqajt ma' dan il-Kumitat, diskutajt ma'kom, mal-membri tal-Kumitat, il-kooperazzjoni li kenna, u nittama illi fit-tmim ta' dan il-mandat, il-mandat ikun ftit itwal minn ta'kom, palma tafu, imma nitla minn 8 bħala marka l-9.5 minn 10, il-mandat tiegħi għadu ma ntemx, ix-xogħol tiegħi għadu għaddej u l-Parlament ħajibqa' hawnhekk għal tmim sa tmim il-mandat sal laħar jum. Imma fil-każ tiegħi ħadkun il-31 ta' Ottubru din is-sena. Nittama li qabel din id-data il-ħatriet, il-nomini tal-mexxejja ġodda tal-Unjoni Ewropea, il-President tal-Kommissjoni, il-President tal-Konsill, il-Rappresentant Oli, eccetera, eccetera, u l-membri tal-Kommissjoni li jmiss jiġu n-nominati u jaddu eh, marka eccellenti fis-smiħ għal min ħajjuħu rwol tiegħi il-portafol tiegħi tal-kompetizzjoni biex jinn naddilu l-odot tiegħi tal-kompetizzjoni u naddihom lis-suċċessur tiegħi. Xorta waħda din kienet opportunità eccellente biex nikkoopera ma' dan il-kumitat, kuntent ħafna bil-mod kif ħdimna, anke jekk kien hemm limiti fiħdan it-trattat, per eżempju dispożizzjoni tal-TTIP biex ikun hemm anke l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fin-natura leġislattiva tax-xogħol li adottajna f'dan il-perjodu, imma xorta waħda kollox ma kollox ħdimna b'mod miftuħ, ċar, trasparenti, u naħseb li mill-punt di vista tiegħi il kontrobit taħkom kien wieħed siwi ħafna, estremament pożittiv. Niprofa nagħlaq billi ngħidilkom fejn insabu fitmim tmiem dan il-mandat f'din l-aħħar laqgħa tagħna flimkien. U u d bħala xogħol għax-xhur li ġejjin. Semmejtu id-direttiva fuq id-danni privati. Nittama li jkonna suċċess u jkonna adozzjoni ta' din id-direttiva qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Naħseb li dan ikun pass kbir il-qoddim biex ikun hemm infurzar sħiħ għal politika tal-kompetizzjoni kemm mill-lat pubbliku, l-infurzar pubbliku, xaġa b'saħħitha, u anke mill-lat privat, l-infurzar privat li jeħtieġ din il-leġiżlazzjoni biex bekk ikollu l-possibilità jagħmel tajjeb għal diffikultajiet li hemm fil-kompetizzjoni, l-ksur ta' kompetizzjoni per eżempju fuq il-livell ta' stati membri varji tagħna. Dan huwa possibbli imma biex ikun hemm livell indaqs fuq il-livell Ewropew u biex bekk id-deċiżjonijiet tagħna tal-infurzar pubbliku jkunu jaħqu ma' dawk privati għandna bżonn din il-leġiżlazzjoni meta mawli dan jiġi adottat fil-votazzjoni tagħkom fil-plenarja ta' April. għaddejjin minn żminijiet diffiċli mill-punt di vista ekonomiku bħalma nafu dan joħloq bosta teddidiet għal suq intern tagħna, is-suq uniku għadu ma nkisibx għanna sfidi kbar bħalma tafu fis-settur ta' telekomunikazzjonijiet, l-ekonomija digitali, settur tal-enerġija, is-servizzi, eccetera. U l-politika tal-kompetizzjoni s-suq uniku u ma żewġ elementi li għandhom l-istess għan biex ikun hemm integrazzjoni aħjar tal-ekonomiji tagħna biex nimxu l qoddim fl-integrazzjoni Ewropea. U biex nagħmlu dan irridu nagħmluh għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna, għal kumpaniji tagħna wkoll għal imprizi żgħar ta' daqs medju l-SMEs, għal kampjuni tal-ekonomiji tagħna u nkunu konsistenti mal-modell Ewropew tas-soċjetà tagħna u b'distribuzzjoni ġusta tal-frott il-ġit u tkabbir ekonomiku fost iċ-ċittadini tagħna fost it-territorji tagħna. U naħseb li l-politika tal kompetizzjoni għandha timxijek u hekk provajt nagħmel matul il-mandat tiegħi għall-infurzar tal-politika tal kompetizzjoni fuq il-livell Ewropew. F'dan ir-rigward ċanna, l-ewwel is-settur finanzjarju, bħalma tafu dan huwa xogħol ibes li kena matul dan is-snin biex naqsu lodot finanzjarji tagħna biex namlu tajjeb għal ħsarat li kien hemm fis-settur finanzjarju minħabba l-kriżi. Aġġornajna wkoll il-qafas tal-għajnuna statali li nħoloq matul fil-bidu tal-krizi biex l-istrumenti tal-għajnuna statali kunu jistaw jintużaw biex jgħatu daqqatit biex namlu tajjeb għad diffikultajiet qed jaffaċċa s-settur finanzjarju biex ikonna livell indaqs biex ikun hemm minimizzazzjoni tal-flejjes ta' minħalla sit-taxxa nużaw mill-inqas possibbli namlu ristrutturar tas-sistema bankarja tas-settur finanzjarja l-aħħar reviżjoni tal-għajnuna statali seħ sajf li għadda fir rigward is settur finanzjarju u għedin ninforzaw dan kollu u ksibna pjuttost riżultati tajbin f'dan l-aħħar numru ta' banek kienu qed iħallsu lura jew inkella qed jerġgħu iħallsu lura l-istati il-flejjes tirċevew fil-bidu tal-kriżi, f'każijiet oħra il-banek għadhom m'hemmhekx, mhumiex qegħdin hemmhekk aktar tfallaw ġew likwidati ma setawx ikampaw fuq is anke bl-appoġġ pubbliku li rċevew mill-budgets pubbliċi tal-Istati Membri tagħna iktar minn 20 każ ta' banek li jingħalqu għal dawk li kienu kisbu għajnuna finanzjarja permezz tal-odot disponibbli issa qed naħdmu foqsma differenti għall-assistenza bankarja għal pajjiżi li tjaffaċċaw problemi, il-Greċja per eżempju, l-Irlanda, Ċipru, Portugal, Spanja, għadna qed naħdmu hemmhekk, qed nimplementaw deċiżjonijiet li ġew adottati mhux biss bil-flejjes nazzjonali imma anke bluzu ta' flejjes allokati permezz tal-programmi ta' poċ finanzjarju l dawn il-pajjiżi u lesti naġixxu jekk ikun hemm bżonn wara l-eżerċizzju tal-ECB tal-AQR, r-rieżami tal-kwalità tal-assi dan ix-xogħol qed iseħħ bħalissa. Ir-regoli ġew adottati biex bekk jintużaw f'mument li issa madux iktar il-bidu tal-ar periodu tal-kriżi imma xorta jirrekjedi l-eżistenza tal-istrumenti ta' poċ pubbliku għas-settur bankarju tagħna. Dejjem jekk l-azzjonisti u l-kredituri ta' dan il-banek ma jkunux pożizzjoni li kontribwixxu b'sistema ta' bail li kienet twaqfet u kienet ġiet stabilita permezz tal-kontribut tagħkom fost kontributi oħrajn, permezz ta' diskussjonijiet li saħħu. Iżda fis-settur finanzjarju dejjem imħazbin u aħna qed nippruvaw u starriċ importanti anke mill-perspettiva tal-antitrust, adottajna deċiżjoni ta' kartell kontra ċertu banek li kienu edin jaġixxu minn wara foffa fir rigward il-Lajbor u Jurajbor fir-rati ta' Limax, kollaborajna ma' banek li ma redux jipaċu dan il-kartell, provajna naħdmu fil perfettivi kollha ta' rati ta' Limax ta' derivati, per eżempju bir-rati ta' Limax tal-Bank Svizzeru bħala derivati, qegħdin analizzaw Ix-xogħol tagħna volja ma deċiżjoni formali dwar in-negozjati fir-rigward il-manipolazzjoni tal-benchmarks jew fixings tal-kambju qed ninnaraw il-possibilità ta' abbuż li kien hemm fir-rigward il-benchmarks tal-materja prima, speċjalment fis-settur tal-enerġija, fir-rigward il-prezzijiet taż-żejt. Bħalma tafu fil-qasam tal-kartels, tal kartells tal kartels l qasam liħor nishtiq insemmi li hemm xogħol għaddej bħalissa u anke stħarriġ tal-kartell fir-rigward l-industrija tal-parts tal-karozzi adottajna żewġ deċiżjonijiet fir-rigward il-harnesses u il-foam li ntużaw għas-sejts tal-karozzi għada nadottaw deċiżjoni ġdida għal dan is-settur għal-parts tal-karozzi u hemm ħafna investigazzjonijiet oħra li għaddejjin u għas-suċessur tiegħi ġifieri ħajkun parti mix-xogħol tiegħu jew xogħol tagħha biex jikkonkludi dawn l-investigazzjonijiet li nbdew issa għal din l-industrija. Dan huwa parti essenzjali tal-industrija tal-karozzi li huwa fil-qalba tal-industrija tagħna Ewropea. Fis-settur tal-enerġija għandna ħafna attivitajiet, il-kas ta' Gazprom, il-skambju tal-enerġija, deċiżjoni li ġiet adottata għal ġimgħa li għaddiet jew ftit ġimgħa ilu qed ninvestigaw ukoll każijiet oħrajn fejn impossibilta ta' abbuż minn monopoli fir-rigward ċertu kumpaniji tal-enerġija, per eżempju fil-Bulgarija, u ninsabu fl-aħħar ġemat ta' xogħol importanti ħafna fuq deċiżjoni tal-linji gwida statali għall-enerġija u l ajnuna ambientali, kwistjoni importanti għal promozzjoni tal-enerġija li tiġġeddet u biex natu daqqatit għal miri ambientali u tal-enerġija fl-istrateġija tagħna billi nkunu konsistenti bir-regoli tal-lajnuna statali ma fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti għal dawn l-istrateġiji u l-finanzjamenti ta' dawn l-istrateġiji bir-riżorsi pubbliċi speċjalment għal ċertu setturi ewlenin, dawk li jużaw l-iktar l-enerġija pereżempju, u qed nippruvaw nintensifikaw il-linji gwidi tagħna f'dan ir-rigward billi nagħmlu bilanċ dwar il-użu tal-fondi pubbliċi fir-rigward il-miri ambjentali tagħna tal-enerġija, imma fl-istess ħin inżommu f'moħħna meta niddeċidu dwar dak li huwa kompatibbli jew mhux kompatibbli f'din l-istrateġija nasbu ftit dwar il-konsegwenzi li jkun hemm fuq is-setturi ewlenin tal-industriji tagħna. Għal finanzjament tal-istrateġija tnaħdmu ħafna fi strettur ta' telekomunikazzjonijiet mod partikolari, immissa għanna żewġ każijiet ta' fużjoni ta' merger li qegħdin indirizzaw, dak tal-Irlanda u dak tal-Ġermanja, żewġ mergers importanti f'settur li jeħtieġ appoġġ għaliex qegħdin nitolbuhom ammonti kbar ta' investimenti biex nżidu l-kwalità tan netwerks tagħna biex intejbu servizzi u biex intejbu l-kompetittività tagħhom viżavi l-atturi l-oħra f'dan is-suq li qed jevolvi malajr ħafna bħalma nafu. Hemm atturi importanti dawk ta' qudiem net imma fl-istess ħin irridu nħarsu l protezzjoni ma nistawx ikonna strateġija ta' investiment f'dan is-settur, aġġornament tan netwerks f'dan is-settur fuq ir-restrizzjonijiet ta' kompetizzjoni, irridu nsibu bilanċ u dawn iż-żewġ mergers u oħrajn li u dimajnejn il-Kummissjoni fil-xhur li ġejjin huma importanti ħafna għal dan il-punt. Għandna l-investigazzjoni ta' Google li dirizzajna unek bosta drabi u anki flaqa' maluqa ma' dan il kometat ma' ċertu membri ta' dan il kometat kif ukoll tal-Parlament in ġenerali. Dan l-aħħar adottajna wkoll linji gwida importanti għall-għajnuna statali, linji gwidi tal-avjazzjoni li nistgħu niddiskutu jekk tridu fil-ħin ta' mistoqsijiet u tweġibiet u qed naħdmu wkoll dawn l-aħħar ġimgħat dwar linji gwida importanti ħafna għal qafas tal-għajnuna statali u l-modernizzazzjoni tal-għajnuna statali għal linji gwida tal-innovazzjoni. Dawn importanti ħafna mhux se noqgħod nitkellem wis dwar l-importanza li nappoġġaw bl-aqwa mod bl-inċentivi adegwati bil mod li nisqu b'mod adegwat fuq l-użu tal-flejjes pubbliċi għall-innovazzjoni. L-aħħar kumment, referejtu għal l-inizjattiva leġislattiva oħra diskussa fil-Parlament. Bil-kontribut tagħna flimkien mal-Kummissarju Barnier f'dan il-każ, dwar ir-riforma leġislattiva ta' sistemi ta' pagamenti, hija direttiva, u anke fil-konklużjoni ta' diskussjoni fuq l-MIFs, il-miżati eh, multilaterali tal-interkambju. Dawn qegħdin jiġu diskussi bħalissa u meta nqis l-aħħar pożizzjoni tal-kumitat tagħkom jiena kuntent naħseb li huma konsistenti bisħieħ ma' l-investigazzjonijiet li aħna qegħdin indirizzaw min-naħa rigward Visa Europe, rigward naħa l-oħra l-Visa internazzjonali u anki min-naħa l-oħra il-Mastercard. Ġifiri għanna konverġenza bejn il-Kumitat Ekon u l-opinjoni tal-Kommissjoni fuq dan l-element importanti tas sistemi ta' pagamenti tagħna. Dawn huma l-kummenti ta' ftuħ tiegħi, grazzi mill ġdid tal kliem ġentili tagħkom, għall-ospitalità tagħkom, għall-kooperazzjoni tagħkom u ilkom ir-risq għall-elezzjonijiet li jmiss għal dawk li ħajkunu kandidati, speċjalment mod partikolari għal dawk li huma parti mill-partit tiegħi. Grazzi ħafna. so, uh, uh th thank you very much. Grazzi ħafna. Eh, jiena nżom sota 8 minuti 8 minuti għalija. Mela, issa aħna se nibdew nieħdu l-mistoqsijiet u l-ewwel għannom tal-PPE Paco Kaba. Grazzi Sharon. Grazzi Sur Kommissarju. Jiena wkoll nawguralek kull suċċess għall-elezzjonijiet Jiena ma rridx noqgħod intawwal fuq da suġġett ta' elezzjonijiet għaliex eh, ma tantx eh, naf fuq da suġġett. Imma minn dak li qrajt fil-gazzetti dil-każ ta' Google hemm sentimenti li forsi irnexxielek tikseb iktar konċessjonijiet minn regolaturi oħrajn. Għalhekk jiena nagħmilek din mistoqsija. Li kieku din il-dal-każ stressa il-qorti il, il qorti kien ikun possibbli illi jinkisbu konċessjonijiet akbar minn dak li rnexxilek tikseb inti? U jiena kont nsaqsik ukoll dwar il-MIFS. Jiena ir-rapporter fuq dan is-suġġett u rridu nikkonkludu fuq dan qabel il-mandat, qabel jintem dal-mandat. Imma hemm kontradizzjoni bejn dak li qed tagħmel il-Kummissjoni u dak li il-pożizzjoni tal-Parlament. Nixtieq li inti tikkonfermali illi eh, dan mhux minnu. Grazzi, jien mhux se nikkampanja għalik fil-elezzjonijiet imma somma xorta waħda nawguralek u lilek ukoll Sur Langen kif qatt lilu. Mela, fuq il-kas Google. Sissa, sa fejn naf jien, Hemm awtorità waħda kompetenti barra mill-Ewropa illi ħadmet fuq każ simili uh, simili għal dak li ħdimna fuq hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ilha taħdem fuq dan mill-2012 l-investigazzjonijiet bdew ftit qabel ma bdew tagħna l-istess eh, il-menti u uh, il-Federal Trade Commission eh, temmet il-starriċ taħħa 15 xar ilu. U eh, approvat is-sitwazzjoni attwali b'xi konċessjonijiet minnaħa ta' Google għalla volja huma fil-fema tagħna ftit li xejn. Il-pożizzjoni ta' Google fl-Istati Uniti hija qawwija ħafna, għandhom preżenza qawwija fis-suq, imma Eh, fil-fatt iktar qawwija milli fl-Ewropa. Fl-Istati Uniti Google jirrappreżenta 70% tas-suq tas-search engines, bejn 70 fil 75%. Hemm żewġ kompetituri oħra li ovvjament m'għandhomx eh, sem maġġoritarju ma xorta waħda għandhom sem sinifikanti tas-suq fil-waqt li fl-Ewropa Google jiddomina s-suq għandu iktar minn 90% tas-sem tas-suq pajis fl-Europa li għandu ċerti ċirkostanzi li wassal eh, għal uh, Google ma jkollux pozizjoni daqseg dominanti. Sa mux għax fl-Europa hemm għasta ta' kompetituri imma eh, n-nis għandhom tendenza illi jużaw dem l-istess search engine ma joqodux jaraw xem search engines hemm disponibli kiku wieħed jiklikja sempliċement fuq il-mouse u fuq il-computer jista' jsib search engines oħrajn imma ħafna Ewropej jippreferu mill-ewwel li jażlu Google Għalek jiena għabbażi ta' dan marriċ nikritika dak li għamlet il-Federal Trade Commission, is-situazzjoni tagħhom hija differenti forsi mhux differenti bizzejed biex tiġġustifika il-trattament differenti illi uh, ħareġ uh, mill-fitmim tal-investigazzjonijiet. Imma aħna temmejna l-investigazzjonijiet minna ħatana, issa qegħdin fażi ġdida et nfasslu litri li se nebatu uh, l-erba uh, partijiet fil-kas. fil u l-aħħar abbozz tal-proposti ta' Google u waslunna fl-aħħar ta' jannar għandhom jindirizzaw uh, eh, l-ilmenti fil-fema tagħna ġustifikati tagħhom dinja l-opinjoni tagħna dan huwa l-każ illi aħna se nresqu aħna se nibdew dialogu ma' kull wieħed kull waħda mill-partijiet ikkonċernati u ma nistax uh, eh, najt illi xoħut eh, mill-argumenti li se jresqu eh, se nexulom ibidlunna l pożizzjoni tagħna li xaħna għamilna ħafna xogħol għamilna tħarriċ dettaljat ħafna il-kas għadu miftuħ Eh, mux senajt minista rizultati xistaw ikunux ma nistax imbassarhom imma il-rizultati ħarin li ħarġu mill-investigazzjonijiet li għamilna aħna ġew interpretati flaqa illi jiena kelli dal-aħħar ma' membri ta' din ta' dan il-Parlament l-investigazzjonijiet se u qabel ma jintem il-mandat tal-Kommissjoni ma ndibda dubju dwar dan aħna m'għandniex skadenza legali Imma aħna se uwa din l-investigazzjoni għaliex ilha tkaxkar u wasanna fil-fażijiet eh, tal-aħħar. Jiena nemmen li il diskussjoni mhux dejjem ġiet interpretata bl-aħjar mod għaliex dan il-każ u f'ħafna każijiet oħrajn qegħdin nużaw il-proċeduri tal-artiklu 9 tal-regolament fuq l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti li wieħed ifittex eh, proposti u impenji li jistgħu jkunu vinkolanti legalment. U kull ostakolu għal kompetizzjoni li aħna sibna eh, fl-investigazzjonijiet tagħna jisparixxu. Għalfejn qegħdin nużaw din il-proċedura eh, miflok sempliċi proibizzjoni, ir-raġuni hija din għaliex il-fatti joħorġu waqt l-investigazzjonijiet. U ma narax għalfejn għanna nbidlu il-linja tagħna jekk aħna naslu għal pożizzjoni vinkolanti legalment li tkun sodisfaċenti u li tkopri il-punti illi aħna skoprejna waqt l-investigazzjoni tagħna. Waqt uh, l-investigazzjoni aħna bdejna bl-artiklu 7 eżaminajna eh, l-possibilità ta' proibizzjoni Umbat wasanna f'pont fejn eh, deċidejna illi inxaqilbu iktar lejn l-artiklu 9 dawk l-impenji vinkolanti fil-Apple Samsung, eh, il-kas Apple Samsung li sen konkludu fuq 50 ġimma toħra eh, bluzu ta' privattivi u standards. Aħna emmek bdejna wkoll bl-artiklu 7 u konkludejna li sen issa nużaw l-artiklu 9 hemm investigazzjonijiet oħra li bdew taħt l-artiklu 9 u l-argumenti kienu għawin bizzejiet biex imbagħad aħna għazilna l-artiklu 7 fl-aħħar mill-aħħar jekk wieħed irid japplika l-politika tal-kompetizzjoni wieħed jgħid irid juża l-artiklu 7 u l-proibizzjoni le dawn iż-żewġ sistemi l-om jintużaw mill-2004 meta daħlet fis-seħħ id-direttiva. Għallek jiena naħseb li dak li huwa importanti għas-sustanza ta' kull każ jekk kienx hemm iva jew le distorzjoni tal-kompetizzjoni. u aħna nindirizzaw il-punti bl-informazzjoni disponibli skont il-politika tal-kompetizzjoni. Aħna sempliciment edin nieħdu azzjoni biex nindirizzaw problemi il-indunajna bihom bħala riżultat tal-abbusa pożizzjoni dominanti dak li qed namlu. Grazzi ħafna. Suġġett jaħraq bħalissa, issa, is-Sur Antolin Sanchez Presedo. Grazzi ħafna, Signora President. Jena u koll nishti nisħaq fuq il-relazzjoni istituzzjonali illi għanda użammet il-Komissjoni mana il-rabtiet illi għanda mal-Parlament dialogu kontinwu, trasparenza, kooperazzjoni istituzzjonali ma dan il-Kommissarju. U anki mal-team tijak bħal president tal-grupp ta' ħidma. Jena kollinajt eh, kolli li kena kooperazzjoni pozittiva ħafna rrit najt ukoll illi dak li għandu xaqsam politika tal kompetizzjoni il-parlament għandu setat leġislattivi. Barra mis-setat tal-kommissjoni aħna għanna setat ko-leġislattivi. Kenna smieħ inizjali mal-Kommissarju dan il-punt għajemnieħ dakinhar u din hija opportunità issa illi inkomplu niżviluppawh. Jiena nishti n-kommenta fuq xie aspetti tal-ħidma li konna qed namlu, mod partikolari dan l-aħħar. Inti għandek esperjenza bħala kommissarju, ila kommissarju għal dan l-aħħar ħames snin, u qabel inti Eh, u kol kellek responsabiltajiet fil-qasam tal-ekonomija fi Spanja. Għallek jina l-ewel qabel kollox xirrit najt li aħna nagħtu importanza kbira li trasparenza. Naħseb illi dan huwa element importanti ħafna fil-kuntest tal-kompetizzjoni. Lajnuna statali Eh, eh, eh, il-trasparenza importanti ħafna biex nevalwaw l-għajnuna mill-istat u l-impatt tagħha. Irrid ikonna idea ġenerali tal-kriżi sħiħa l-aspetti kollha tagħha u naħseb illi dan huwa aspett wieħed importanti ferm. Umbat, punt ieħor dwar Google. Ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid fuq dan is-suġġett bħal pereżempju kif nistaw insolvu il-problema ta' danni illi saru. Jena ma, ma nafx xini l-aħjar soluzzjoni dinja probabilment xi ħaġa li rridu nkomplu nirriflettu fuq għan niddiskutuha aktar fit-tul fid-dawl tal-riforma tal-2003 hemm xi aspetti importanti li aħna rridu nżommuhom f'moħħna. Wieħed fosthom ir-relazzjoni bejn uh, dak li huwa privatu u dak li huwa pubbliku nistgħu niksbu effetti sinerġetiċi hawnhekk imma aspetti ieħor importanti huwa li niżguraw li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni huma tassew indipendenti u għandhom jaħdmu bi standards ċari u dettaljati imma fl-istess ħin irridu nipretendu ftit aktar u ninsistu illi deċiżjonijiet ikollhom effett ekwivalenti. Dak huwa importanti ferm. Għaliex aħna qegħdin naħdmu ma' network ta' awtoritajiet kompetenti. Jiena ma baqa li xejn xinajt li flin nirringrazzjak għal kooperazzjoni eccellenti li dejjem kellna miegħek. Il-Kummissarju, grazzi ħafna għal kooperazzjoni li eh, kellna miegħek ukoll uh, tul da żmien kellu bżonn kellu jsir ħafna xogħol mhux biss fuq il-politika tal-kompetizzjoni, kwistjonijiet relatati, imma fil-qasam kollu ta' responsabilta tiegħi u uh, fil-ħidma tija l-kooperazzjoni miegħek Sur Sanchez Presedo kienet eccellenti mhux bissa xaħna mill-istess pajjiż u membri tal-istess partit, imma xorta waħda l-kooperazzjoni kienet eccellenti ħdimna għatih u hija ħasra illi fil-ġejjieni uh, ovvjament din mista tibqa' teżisti fuq it-trasparenza fuq l-għajnuna mill-istat, fuq l-għajnuna mill-istat mod ġenerali, fuq is-settur finanzjarju, s-settur bankarju Palma tafu aħna għamilna sforz partikolari biex niksbu riżultati riżultati illi uh, kienu qed jidru fuq il-scoreboard annwali uh, konna qegħdin nippruvaw nippreżentawhom bliktar mod utli u li jiftiem ħafna rizorsi pubbliċi flus tal-kontribwenti tat-taxxa illi uh, daħlu fis-settur bankarju. u hemm riskju għawnek għalix ma nafux il-bank kem, se jkun kapaċi illi juża sew il-ristrutturazzjoni. U naħseb illi grazzi għallajnuna mill-istat irnexxinna niksbu riżultat aħjar. Issa ħna qegħdin uh, ninkorporaw il-linji gwida il-ġodda fil-pakket ta' modernizzazzjoni preferenza għat talbiet li aħna qegħdin ninkludu f'dawn il-gwidi, l l-inje gwida. Sabiex iċ-ċittadini ikunu jafu x'inhu għaddej fl-istati membri kollha u l-stakeholders kollha da kolla involuti jkunu jafu wkoll għalhekk hemm bżonn ta' trasparenza flajnuna mill-istat li tingħata f'kull stat membru. Alla volja kien hemm min irreżista din l-idea minnaħat tal-istati membri, imma jiena nemmen illi dawn il-linji gwida jirrappreżentaw progress. Mbagħad punt ieħor fuq Google. F'Google u dak koll deċiżjonijiet kollha li nieħdu taħt l-artiklu Disa u ħadna ħafna. Eh, kif nistaw eh, nizguraw illi ikunem kumpens għad-danni sofruti mill-vitmi ta' dawn il-violazzjonijiet dejjem taħt l-artiklu Disa. Eh, din ukoll hija xi ħaġa illi trid issir fil-ġejjieni u hija huwa punt importanti ferm. Jekk aħna rridu d-deċiżjoni tieħed taħt l-artiklu 7 jew l-artiklu 9, aħna rridu nikkonfermaw illi kien hemm tassew abbuż ta' pożizzjoni dominanti u li dan l-abbuż jista' eh, jitwaqqaf permezz tal-applikazzjoni pubblika tal-liġi l-infurzar pubbliku tal-liġi tal-kompetizzjoni, ma fl-istess ħin hemm bżonn illi konna l-possibilità illi nikkompensaw il dawk illi sofrew xi danni. Punt ieħor importanti dan għandu jkun fattur importanti meta niddeċidu x'tip ta' trattament natu bħala Kummissjoni u Kunsill fil-ġejjieni għaliex dan huwa importanti wkoll li aħna nejnu lil dawk l-awtoritajiet nazzjonali li huma parti minn netwerk Ewropew huwa importanti ferm. Aħna qegħdin napplikaw il-regoli li hemm fit-trattat u dan aħna irridu namluħ bliktar mod uh, rigorus u disciplinat possibli. Irridu nkunu konsistenti fl-applikazzjoni tar regoli li joħorġu mit-trattat u dan irrid isir permezz ta' deċiżjonijiet li jieħdu l-awtoritajiet nazzjonali u koll għalix dana għandu effett fuq il-riżultati li aħna niksbu f'dan il-qasam ta' politika l-autoritajiet nazzjonali mux dejjem kollom dak il-livell ta' indipendenza li u meħtieġ biex huma jkunu jistaw eh, jagħmlu xogħolhom sew. Dinja problema f'ċerti stati membri f'dan il-moment hemm sitwazzjonijiet eh, partikolarment diffiċli u aħna qegħdin nipprovaw insibu soluzzjoni għal dawn is-sitwazzjonijiet eh, imma l-istrumenti legali ma jeżistux. L-istess ħaġa bl-awtoritajiet settorjali, telecoms u setturi oħrajn. Eh, entitajiet nazzjonali regolatorji mhux dejjem ikollhom dak il-livell ta' indipendenza Għallek dak li aħna rridu namlu huwa li nistabbilixu rekwiziti minimi għall-indipendenza illi umbat l-autoritajiet nazzjonali rridu jkunu konformi magħhom. Grazzi ħafna, issa għall-alde eh, Sur Samosa. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju Almunja, grazzi tal-li ġajġejt il-Parlament, aħna u koll rridu eh, nirringrazzjaw b'mod personali għal kooperazzjoni eccellenti li kellna f'dawn l-ħar ħames snin. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik dwar il-Google eh, L-ewwel nett dwar il-Monitoring Trustee partijiet terzi pal organizzazzjoni Ewropea tal-Konsumaturi se jkollhom l-opportunità li jagħtu uh, feedback lil monitoring trustee fuq l-implementazzjoni tad-deċiżjoni u t-tieni mistoqsija fir-rigward tal mekkaniżmu tal-irkantar. Tal uh, eh, se jkollhom uh, jibbażaw il-deċiżjoni tagħhom dana se jimassimizzaw liħ li biħsib jishtiq jagħmel Google għalhekk dawk illi l-irkant jista dawk illi ikunu dawk illi l-iktar jagħmlu liħ għal Google mhux l-iktar prezzijiet irħas għal konsumaturi laqas għaw kalli semmiz għal iktar prodotti rilevanti. Mela, din is-soluzzjoni kifini tajba u t-tielet set ta' rimedji huwa aħjar għal konsumaturi. Uh,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 que pueda ni de... Mish xaħġa li nistaw nediskutu għawnek din. Metta ikonna sessjoni ta' kumitat bħal dan nista' nagħtikom iktar informazzjoni. Imma il-punti ġenerali fuq iż-żewġ punti li semmejt inti. Dak li se ngħid huwa s-sistema ta' l-arbitraġġ li din se tkollha ir-responsabilità ta', ta deċiżjoni trid tkun tittieħed. Il-medjaturi tkun wieħed indipendenti, sistema ta' arbitraġġ li tibat il-Kummissjoni, il-Kummissarju responsabli eh, tal-kompetittività, eh, il-rapporti eh, frekwenza regolari biex naraw li kollox ikun konformi. Ovvjament l-entità trid ukoll treġixxi għal kull tip tal-ment kemm tal-konsumaturi kif l-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi u l-Assoċjazzjoni Ewropea eh, se tkun involuta ħafna. L-artiklu numru 9 u kol għanna tip tal-bitraċ eh, bħal dan kull istituzzjoni, kull entità li għanda xi ħaġa xtejt, xi osservazzjoni x'tagħmel fuq il-fatt li kunem ksur ta' dawn il-regolamenti skont l-artiklu numru 9 tista' għandha liet ukoll tesprimi ruha. Hemm ukoll is-sens ta' responsabilità biex ovvjament wieħed ikun format fuq ir-riski Aħna il-deċiżjonijiet mod ġenerali nafuhom. Nafu meta ma jiġux rispettati ir-regolamenti u ikun joħorġu l-opinjonijiet negattivi u kol. Aħna Eh, kien għamilna u kol il-munti. Issa dwar il- il-pozizjoni, il-search il il engines li joffru prezzi differenti u servizzi tal-Google, kif ukoll il-trasparenza dak li wieħed ikollu iħallas mhux l-ammont tal-prezzi differenti imminti kemm tiklikkja. Inti tkun trid tħallas jekk ikun hemm ħafna li morru iżuru s-sit tijak, ma jekk ma jkun hemm ħadd, inti toħroġ buċ il-ġid. Il-proposta li għanna għal Google jiena ma tantx qed naqbel ta' kif se jsir il-qlieħ. Għaxek ma jkunx hemm rivali għal Google, aħna meta nitkellmu fuq servizzi li huma proprjetà tal-Google tkun ħaġa oħra, imma wieħed irid xorta jara li jkunu qegħdin jidru. Just waiting for the end of the interpretation. Kont qed nistenna l-interpretazzjoni spiċċa issa għal grupp tal-ħodor Grazzi ħafna Sharon u kummissarju tal ġejt il-taqamana. Jien għandi żewġ punti niddiskuti miegħek. L-ewwel net li l-lajnu tal-istat tal-enerġija u mbagħad fuq kas tal-lajnuna tal-istat għal-aeroport li jinsab fl-Olanda pajjiżi. Fil-proposti tiegħek iż-sena l-oħra qed bil-moċċar li Ovvjament il-proposta tiegħek kien hemm in-newtralità ta' teknoloġija u ġejti kritikat, imma nista' ngħid li neutralità ta' teknoloġija eh, fuq ir-renovabbli aħna provajnija fl-Olanda u mill-2008 sa issa il-perċentwal ola minn 3% għal 4% li jurina b'moċċar li din il-politika bin-neutralità tal-politika tal eh, tat-teknoloġija ma taħdimx. iġifieri jiena nitħasseb ħafna verament fuq direzzjoni li qed tieħu inti. Issa jekk nqis l-abbozzi l-ġodda li qed jiġu eh, eh, diskussjon kellet qed nikkonsultaw bejnietna hawnhekk biss ħatta domarom iktar hemm potenzjal għat teknoloġiji l-ġodda. Ġifiri tajjeb, ġifiri l-qed nimxu lejn dan li nikkonsidraw teknoloġija speċifika, imma xej fisser dan fil-verità? Ġifiri jekk ikun hemm teknoloġija fuq medda twila ta' żmien li kull ma tmur qiegħda issir iktar tqum il-flus hija dik ta' nukleari. Ġifiri x'għandek xtejt? fuq l-iskema ta' għajnuna nizibu fil-Ren Unit, per eżempju, u mill-għajnuna tal-issa tal-enerġija meta fuq din set set proponija qed nisma' xi jgħidu jgħidu d-9 ta' April, imma meta wieħed jara l-impatt eh, tal-konsultazzjoni iktar minn elf eh, risposta, jekk inti verament iħu żmien biex tagħmel l-evalwazzjoni tajba naħseb tkun ħaġa aħjar milli tnidija kemm jista' jkun ta' malaj. Issa fuq il kwissjoni ta' report fil-Olanda eh, u viċin ta' ħafna ta' Munster Osnabrück ħdej il-Ġermanja 100 kilometru ġifiri il-gvern tal-Olanda qed jagħti ħafna għajnuna 20 miljun diġà, imma 100 kilometru l-bot fin-naħa tal-Ġermanja hemm Aeroport li mhux qed jagħmel flus, mhux qed jagħmel liħ, u mhux qed u inti għal inti kontet li f'Danzika meta jkun hemm ajruport eh, viċin ta' inqas minn 100 km fejn jkun hemm ajruport mhux qed jaħdem so, suppost li ajruport fil-viċinanzi ta' inqas minn 100 km ma jingħatax għajnu tal-istat. Allura tajjeb, ejja nitkellmu fuq il- l-enerġija. l net in-neutralità teknoloġika huwa prinċipju tajjeb imma fil-prattika ma tantx huwa faċli li wieħed implementa aħna nirrikonoxxu dan il-fatt. Imma bħalissa kif qed inti l-konsultazzjoni inter-service bejn is-servizzi u naħseb li inti tista' tserraħ moħħok li il-kontribuzzjonijiet kollha li aħna nirċivu wara l-konsultazzjoni pubblika li verament kien hemm ħafna, dawn qed jiġu analizzati, qed jiġu studjati mill-DG Ovvjament ir-risorsi tagħna e, e, e, ukoll jispiċċaw mhumiex dawk li ma jispiċċaw qatt, imma jiena sodisfatt għall-aħħar għal fatt kif diġikom qed taħdem, speċjalment Fli ea eh, Guidance Energy Environmental Guidelines li EG aħna qegħdin nkomplu naħdmu fuqhom u se nkomplu sal-aħħar ġurnata. Aħna dejjem edna eh, li l-adozzjoni ta' dawn il-linji gwida se sir fid-9 ta' April dawn se jridu jitħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Lulju din is-sena ġifieri u dawn iridu iġa adottati minn qabel sabiex dawk li jridu jimplementawhom ikunu diġà saru mitħla tagħhom. Issa fuq in neutralita teknoloġika iva huwa prinċipju tajjeb mhux faċli wieħed jimplementah jiena ipprovajt li noħroġ b'dokument li kollu kol flessibilta bizzejiet biex li kun jippermetti l-esperienzi differenti ta' dawn il-bejħ birkant ta' dawn il-proġetti tal-enerġija. U għanna mod progressiv tajjeb ta' kif wieħed jista' jersa lejn neutralità teknoloġika. Hemm każi fejn din mhux possibbli din in-neutralità. Inti semmejt il-każ tal-Olanda m'hemm każijiet simili fl-Ewropa. L-Olanda mhix l-unika pajjiż fil-Ewropa li qed tadmit dawn l-esperjenzi. U hemm opinjonijiet jgħidu li nistaw navvanzaw bil-mod il-mod b'mod pragmatiku lejn prinċipju li huwa wara kollox prinċipju tajjeb. Issa fuq il-punt liħor li għajim tinti e, tal renju Unit e, proġett ta' din l-iskema ta' Hinkley li kunem investiment fi impjanti nukleari, ma' investigazzjoni għaddejja, l-investigazzjoni bdiet f'Diċembru inna naħdmu minn Ottubru, l-autoritet tar-Renju Unit għandhom ovvjament fl-interess tagħhom li jaċċeleraw deċiżjoni, imma mhix deċiżjoni faċli huwa każ kumpless ħafna u barra dan li l-każ huwa kumpless minnu fih, imma rridu nużaw id-dispożizzjonijiet ta' trattat mod dirett sabiex niddeċidu taħt liema kriterji se niddeċidu jekk hemmx kompatibilità tal-proġett kif ġi preżentat. Jew inkella l-aġġustamenti li jkun irid jinkorpora dan il-proġett biex jibqa' jaqbel. Għax fil-linji gwida eh, l-linji gwida ta' qabel laqqas ta' l-enerġija nukleari ma tissemmix għalek qed nużaw il-trattat u dan jikkompli jirrendi xoltana iktar diffiċli, ġifiri l-enerġija nukleari hija komplessa u qegħdin nużaw trattat mod dirett. Jekk nistaw nadottaw deċiżjoni tal-aħħar dwar dan il-każ matul dan il-mandat ta' din il-Kummissjoni, ovvjament nkun nippreferi. jena nippreferi ma nħallix l-affarijiet għal minn ġej warajja investigazzjoni pal di, imma jekk dan eh, ma jkunx possibbli se nkomplu kemm hemm bżonn l-investigazzjoni tagħna. Issa fuq l-aeroport li inti semmejt jiena minix eh, ma nafxej fuq dan il-każ. Kif forsi taf dan l-aħħar adattajna l-linji gwida ġodda u dawn japplikaw ukoll għall-aeroporti il-kriterju maċari għal-mod ta' kif wieħed irid jikkonsidra il-kompatibilità tal-investiment ta' infrastruttura tal-aeroporti u kif wieħed għandu jikkonsidra wkoll il-karatteristiċi partikolari tal-aeroporti biex wieħed jara ikun xem eh, bil parzjali jew totali biex wieħed ikun jista' jgħaddi l-għajnuna tal ista tal-aeroporti. Meta wieħed iqis Eh, dawn il-linji gwida ġodda u għetrit jikoll jikonsidra kif wieħed jista' jagħmel jissostitwixxi aeroporti f'ċertu reġjun kif wieħed jista' jagħmel tajjeb bil-preżenza ta' aeroport ieħor fir-reġjun hemm modi oħra ta' trasport u kort biex ikun hemm eh, kon il-passiġġieri jkunu jistgħu jagħmlu l-koinċidenzi tagħhom. meta għet semmi per eżempju l-positive externality u kol. U inti, il-kas li semmejt inti, li għandek zoċ aeroporti li viċin ta' xulxin, dak li kienem l-ewwel huwa aeroport li qed jingħata l-għajnuna bil-fondi strutturali u dak tal-istat u li huwa eh, mhux qed jintuża eh, ħafna. Ġifieri m'hemmx ġustifikazzjoni li wieħed jgħinu imma distanza hija ta' inqas minn 100 kilometru. Ek minix sejjer żbal qed nitkellmu fuq eh, xi 30 jew 35 kilometru jiena senat li daqqatajn dan il-kas partikolari ma nafx jekk huwiex fil-lista li għadha kemm ġiet notifikati jew diġà qed jistenna deċiżjoni. Jiena nista' ngħidlek mod dirett u niktiblek ukoll. Hemm bżonn ninkunu ftit iktar diċiplinat nitkellem mhux kulħadd se jkollu ċ-ċans jitkellem issal pepe Werner Langen. Iva, grazzi ħafna. Komissarju. f'dan il-kumitat issa ili kelli erba mandati u inti l-ewwel kummissarju mill-1994 li ħaddam dawn in-negozjati serju u ma ħallejx il-politika tagħmel intoppi. Kenna professuri Italjani Nelly Cruz, Eh, ġifiri il-komissarji taqablek, eh, dejjem, per esempio, nelli kruz kena taqbat u tajdinna xiddeċidu il-membri tal-istaf taħħa, ġifiri, namillek il-komplimenti għal-fat li inti xol ħattu bis-serjeta. Għandi żewġ mistoqsijiet issa. Xaħġa li semmejt il-linji gwida tal-għajnuna tal-istat għall-enerġija rinnovabli e bazi ta' l-eżempju ta' il-kumpanija ERG fil-Germania. Fil-medja tal-Germania rajna eh, proposta li s-arrija li eh, l fattam li inti għamilt proposta ġdida għal su internu, kolli taffetwa su intern u li inti qed titlob għal li l-kumpanija tagħti 20 fil-mija dan mhux possibbli li kol li jiġreżentati mit-taxxa għal produzzjoni tagħhom. Ejd li ftiċ taħseba fuq dan. Issa fuq punt ieħor il-linji gwida ta' l-ajruporti hemm ħafna każi inti sal-aħħar ta' Ottubru se jkun kollok iċ-ċans biex eh, tieħu deċiżjoni fuq dawn il-linji gwida. Issa għandi mistoqsija dwar problema reġjonali kif wieħed jifhem il kif il-pubbliku qed jifhem il-politika din il-politika mhix ħaġa ċara l-mod kif in-nies jifmu anki jekk hija xi ħaġa ewlenija kellha problema bl-insolvency u n-nies jgħidu li sur Almunja qed iġalhom ibbijaw minflok jgħalqu. jalqu Jina naħseb il-politika tal-kompetitività hija importanti ħafna għas-suq waħdini u għalek kif tista inti tara l-nis u l-istati membri kunu jiftifmu kaħjar. Iva, grazzi ħafna sur Langen għal-klim zbiħtijak Iva, forsi tafu li anki minn l-2004 fil-portfolio minn qabel il-kooperazzjoni bejnietna dejjem kienet tajba anki kif rajna nisohra, oħra, jiena mhux se naqbel miegħek u nappoġġjak ma nibqgħu ħbieb u xekk. Forsi kif tgħid inti politika tal-kompetizzjoni mhix daqshekk popolari, imma jekk jiena nappoġġja lilek inkun qed ngħaddi l-voti lill-oħrajn forsi l-partit l ieħor. Madana kollu jekk wieħed iqis dawn il-linji gwida ta' kompetitiv ta' fl-enerġija, hemm ħames punti ewlenin l-ewwel nett. Kif wieħed jista' jagħti għajnuna pubblika fuq għall rinnovabbli kif wieħed jagħti wkoll appoġġ għall-infrastruttura tal-enerġija, il-sapport pubbliku wkoll għall meżuri ta' effiċjenza fl-enerġija, kif wieħed jista' jgħin ukoll mekanizmi ta' eh, capacity u il-ħames punt kif wieħed jista jagħti trattament differenti kif sar f'ċertu pajjiżi bħal Ġermanja għal energy intensive users li ma jkunux jifilħu iħalsu l-ammont eh, tal-enerġija li jiġi mitlub l-industri ta' tip ieħor. Ovvjament aħna dan kollu qegħdin niddiskutu eh, niddiskutuh ma' setturi jiena wara dan nismih għandi żewġ laqat ma' żewġ setturi li huma affettwati minn din id-dispożizzjoni tal-linji l-gwida u qegħdin ninnegozjaw ukoll ovvjament ma' l-istati membri il-Ġermanja huwa wieħed minn dan il-pajjiżi anki jekk jiena ma tantx nista' nifhem il kuljum il-medja tal-Ġermanja ma eh, nistenna traduzzjoni imma ismi narfu ovvjament unkun naf li il-medja fil ġermani tkun qed issemmini. Aħna qegħdin nippruvaw namlu lista ta' setturi li tista' jistaw jinataw dawn il- dawn l-eżenzjonijiet pal ma jiġu applikati u kol ċertu eżenzjonijiet ta' taxxa. Dawn is-setturi għandhom jiġu mażula skont l-intensità tal-ispejjes eh, tagħhom ta' fl-elettriku u anki dak li nsejħulu it-trade intensity. Għax ma nistawx nikkonsidraw l-impatt fissu intern wahdu irridu niġġistifikaw meta nqablu ma eh, l-exposure estern il-carbon leakage per eżempju dak kif qed jaffettwa reġjuni u pajjiżi oħra fid-dinja għax l-ispejjeż tal-enerġija ivarjaw. Ġifiri l-ispejjeż tal-enerġija tal-elettriku u il-trade intensity Ġifiri hawnhekk nidħlu f'setturi differenti l sħiħa. U wieħed irid jara wkoll l-ammont tal-eżenzjoni u l-prinċipju ġenerali fil-linji gwida huma huwa il-fatt li dan imur li lin mill-ammont ta' valur miżjut Imma peress li ċertu setturi jużaw ħafna elettriku, dawn irridu nikkonsidrawhom għalihom. Irridu jiġu trattati b'mod differenti. Għalhekk issa fdin sitwazzjoni rridu naraw eżattament fejn qegħdin. Ġifri x'trattament eh, speċifiku, speċjali u min se jirċievi eh, trattament eh, speċifiku jekk miex il-energy intensive jew kella trade intensive għadna ma ħadniex deċiżjonijiet għandna sa 9 ta' April u il ċifri tani irridu narawhom nibqgħu narawom sal-aħħar minuta biex verament nipruvaw inkunu eh, ġusti, eh, naraw xinuwa aċċettabli u mux eh, stat membru jew industrija wahda jew stat membru wieħed u dimajnejna ma rridu nqisu kollox. Rridu naħsbu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u mhux biss nqisu stat membru wieħed situazzjoni ta' stat membru ieħor. Jina perswas li se nilħu kompromess tajjeb kif qed tajjeb inti jina eh, ovvjament inħobb ninnegozja u ninnegozja dak li huwa possibbli li tinnegozja għalhekk irridu naraw li nilħu ftehim tajjeb għal linji tal-ajru għanna numru ta' kazijiet li qed jistennaw deċiżjoni għabbażi tal-linji gwida ġodda se nadottaw grupp iħor ta' deċizjonijiet wara li ħadna diġa ċertu deċizjonijiet u jiena se nipprova naġġel b'dan kollha ma ma nistax nantiċipa x'se jiġri sa l-31 ta' Ottubru sa nofs il-lejl kemm se jkun hemm każi li diġà deċidejna fuqhom. U mux sen niddiskuti diskuti eh, persuna eh, fil-Germania dwar l-liġijiet tal-insolvency. Ma nafix din il-persuna fil-Germania ma tafu xinu ma l-kriterji, xtafu xinu ma eh, l-investigazzjoni li namlu u kol. Laħar darba l-intajna fi Strasberg fuq il- anki il-Norber Ring, il-kas ma dawk li se jimplementaw il-regolamenti u liġijiet ikunu jafu eżattament xi tfisser il-liġi ġifiri m'hemmx diskussjoni dawn it-termini huma jridu jimplementaw il-qafas legali tagħhom li ovvjament irid jirrispetta l-qafas legali tagħna u bil-kontra jiena mhux se nidħol fil kif u kome jisiru dawn l-affarijiet għax wara kollox dan huwa responsabilta tal dawk li fil-Ġermanja e, u stal Ġermaniżi biex implementaw fuq livell Ġermaniż. Ma tantx għadbaqanna ħin għalhekk irridu naġlu. Naddu għal-mistoqsijiet u t-weġibiet, jek nistaw naġlu nimxu skont il-ħin skedat, jek le ikonna nġbru l-kellima fl-imkien biex bek niprupaw nispiċċaw fil-ħin. Issa, Elisa. Grazzi ħafna ħnetkellem bl-Inglis biex niprofa naġġel Għanna regoli tal-kompetizzjoni u lajnuna mill-istat, meta nqablu rizoluzzjoni tal-banek, kemm eh, fiħdan il-sistema ta' Unjoni Bankarja u barra l-Unjoni Bankarja. Palma tafu naħdem pal rapporter fuq l-SRM, il-mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni u hemm żewġ elementi nixtieq nindirizza. L-ewwel il-BRRD, il-direttiva fuq il-rkupru rizoluzzjoni bankarja, ħajkonna għodu ta' posta li ħajwassal element ta' ħari biex bekk bank li jkun f'sitwazzjonijiet speċjali nkunu nistgħu waslulu xi tip ta' għajnuna biex ngħidu hekk jew xi mekkaniżmu li jkontrolla il-mekkaniżmi l-oħrajn li jitlu fis seħħ meta bank ikun qed ifalla ifalli. Imbagħad hemm l-SRM li mhix proposta tagħna maqda fil-proposta tal-Kunsill. Hemm ukoll differenza fil-kondizzjonijiet tal-użu tal-fondi. Fil-BRRD għandek 8% tal responsabiltajiet totali rigward il-fondi, eccetera, imma għandek ukoll 20% tal-lassi ehm, ponderati tal-riski. Għandek ukoll il-fondi ta' rizoluzzjoni bankarja, mentri mbagħad fil-SRM għandek kundizzjoni waħda, 8% ta' responsabiltajiet totali. Jiġifieri għandek sistemi differenti sistema iktar riġida fis-sistema tal-Unjoni Bankarja u oħra inqas riġida barra mill-Unjoni Bankarja. Dan kif tarhom jaħdmu meta nqisu l-qafas tas-suq uniku u meta nħossu li jista' jkun hemm xi riski jew taħseb li ħajkun hemm riski fir-rigward ir-rekwiżiti tal-Unjoni Bankarja u dawk li huma barra mill-Unjoni Bankarja. Mbagħad l-aħħar mistoqsija fuq l-azzjoni ta' riżoluzzjoni. Fil-Parlament irridu rwol b'saħħtu fil-Kummissjoni għall-azzjoni ta' riżoluzzjoni imma l-Kummissjoni lesta torganizza li l-anfusa biex tkun tista' tagħmel tajjeb għall abbużi fil-jowużu ħażin tal-fondi potenzjali biex kun lesti fi żmien tajjeb biex bekk nieħdu sem fil-azzjoni kbira ta' riżoluzzjoni minnar ma noqogħdu waqfu il-proċess kollu jon nkella nxeklu il-kwalità tal-proċess kollu. Grazzi. Grazzi ħafna. Malajr, hemm kwistjonijiet tekniċi ħafna minn dak li qajjem tinqogħdu niddiskutu hawnhekk imma bħalma taf aħna nidħlu f'kuntatt permanenti ma' servizzi u nistin nitħattu kull meta jkun meħtieġ. Il-politika prinċipali għandna regoli tal-għajnuna mill-Istat, anke s-sistema bankarja, jew inkella kemm għal pjanijiet ta' ristrutturar tal-banek kif ukoll għal appoġġ pubbliku jew inkella pjanijiet ta' riżoluzzjoni. Dawn japplikaw fuq il-livell ta' 28 stat membru, ma nistgħux nużaw livell differenti tal-implementazzjoni stretta li bank per eżempju ikun parti mill-Unjoni Bankarja u bank ieħor ikun barra mill-Unjoni Bankarja. Għandaqstant, rridu, rridu nżommu livelli indaqs fl-implementazzjoni tal-għajnuna mill-Istat anke jekk il-qafas legali għal riżoluzzjoni bankarja mhux l-istess, kemm għal banek tal-Unjoni Bankarja kif ukoll dawk li huma barra mill-Unjoni Bankarja. Teknikament dan possibbli kif inhu possibbli. Issa naraw. Teoretikament huwa possibbli, forsi rridu nirfinaw daqsxejn l-affarijiet iktar fid-dettall. L-element ieħor li qajjimt bħalma taf jiena s-selit briħu ġismi għal punt tal-SRM fuq il-level tal-Unjoni u matul id-diskussjoni li kien hemm għall-Parlament u l-Kunsill ħdimt biex inħares l-kompetenza esklusiva tal-Kummissjoni li timplementa il regoli tal-għajnuna mill-Istat. U jekk mistejjer żball dan u mħares. Il-bord tal-SRM kemm l-eżekuttiv tal-plenarja mus ser kemm l-eżekuttiv kif ukoll il-plenarja mus ser jadottaw il-deċiżjoni qabel ma jkun hemm opinjoni fuq l-għajnuna mill-istat. Affarijiet qegħdin illum imma bil-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja m'hemmx dan fuq il-livell Ewropew jew fuq il-livell ta' żona euro imma jeżisti biss f'ċertu stati membri biss Issa, fuq il-pjan ta' rizoluzzjoni dan imur li lin mill-lajnuna mill-istat, dan ħajġiċi wara lajnuna mill-istat, nistantikom l-opinjoni personali tijaj peress li wasanna l-ħar laqa. Ħankun ċar, jiena nappoġġa bisħiħ il-Michel Barnier meta jgħid li musser jaċċetta li l-Kummissjoni ikolla tlet sigħat biex tieħu deċiżjoni. Dan impossibbli. Il-Kummissjoni teħtieġ tintervjeni iżda biex ikun hemm intervent minn naħa tal-Kummissjoni hemm bżonn li jkun hemm skadenzi raġonevoli u proċeduri raġonevoli. Jekk il-leġislaturi jikkunsidraw illi hemm biss possibilità ta' intervent tal-Kummissjoni imma l-intervent il-ħin disponibbli jkun biss tliet sigħat, nippreferu li ma nagħmlu xejn għaliex impossibbli tagħmel dal-affarijiet bil-galbu però tpoġġux il-pożizzjon il-Kummissjoni dara mal-ħajt għaliex ma tistawx ġibu ruħkom hekk mal-Kummissjoni. Is-Sur Zalba. Grazzi Kummissarja, Kummissarju, is-Sinjura Maletic. Jien ukoll ħaressaq mistoqsija bl-Ingliż biex naġġel. fir rigward l-importanza tal kompetizzjoni għal kompetittività u tkabbir nafu li kemm huma importanti, nafu li hemm bżonn politika ta' kompetizzjoni b'saħħitha fl-Istati Membri kollha. Iżda rakkomandazzjoni l-Istati Membri minnaħa tal-Kummissjoni hija dik li tappoġġa tkabbir ekonomika bil-set ta' settlements ta' tpaċiji saldi fir rigward il-qabel ma kienet fatqat il-kriżi għandek numru ta' pluses u minuses għall-introduzzjoni ta' din it-tip ta' dan it-tip ta' mekanizmu. Nixtieq nisma' l-attitudni tiegħek dwar dan u kif tħares lej dan kollu minn perspettiva tal-politika tal-kompetizzjoni. X'inhu ma l-ikbar sfidi fl-implementazzjoni? L-implementazzjoni ta' xiex qed tgħid eżattament għal settlements ta' qabel bank jidħol f'riżoluzzjoni, jidħol biex ifalli. Fir-rigward dak li di mhix kwistjoni ta' politika ta' kompetizzjoni imma ta' regolamenti. Jekk ir rizorsi pubbliċi jkun involuti, lajnuna mill-istat tkun dejjem preżenti. Ma nistawx bħala kummissjoni nużaw strumenti ta' politika ta' kompetizzjoni biex infaslu leġiżlazzjoni ta' kasta ta' falliment bankarju jew qabel ma' banki falli f'dan il-qasam bank dak li ma jistax jagħmel huwa li jbiddel il-mod kif il-lajnuna mill-istat u regolamenti tali joperaw. Hemm il-kompetenzi esklusivi tal-Kummissjoni fir-rigward il-kompetizzjoni bħalma nafu b'ħafna każijiet naħseb li f'stati membri rnexxinna jkollna sensiela ta' konsistenti ta' deċiżjonijiet f'dawn il-oqsa leġislattivi differenti. Nad il-mikrofonu l-Sinjura McCarthy. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju u l personal tiegħu għax xogħol siwi li għamiltu f'skonti biex toħolqu livelli daqs kelkom spirtu tajjeb, kontu dejjem miftuħa, ħdimtu eh, mal-membri parlamentari, għarraftuna anki skont il-limiti ta' konfidenzjalità, għandek rekord tajjeb mill-perspettiva tiegħi bħala ex president ta' dan il-Parlament fil-kwistjonijiet ta' konsumatur, ħdimt vera sfiq fil-kwistjonijiet ta' danni u ta' kompens, imma nixtieq inkelmek dwar il-benchmarks li semmejt. Naħseb li dan huwa qasam diffiċli li qegħdin issemmu. Għamiltu xogħol eċċellenti fuq il-każ Eurobor u Libor, ir-regoli tal-antitrust kifet huma komplementari, imma naħseb rridu jkunu komplementari għal regoli finanzjari, naħseb il-regolament huwa strument frank ħafna meta tibdel l-imġiba li qed jiġri ħafna drabi huwa li dak li jkun provajdur mal-liġi u mal-leġizlazzjoniet li nfasslu aħna imma intom xed tagħmlu qed tippruvaw tbidlu l-attitudni l-imġiba ta' dak li jkun. Importanti qed bidlu dan kollu fid-dinja finanzjarja u tbidlu l-etika bekk. Aħna mħasbin dwar oqsma oħra tal-materja prima ħdimtu dwar l-investigazzjoni ta' Forex, ta' sejtek tamlu investigazzjonijiet fuq il-gass u z-zejt, hemm kwistjonijiet marbuta ma' dan, u naħseb li dawn il-kwistjonijiet kollha ta' benchmarks fundamentali l-ekonomija tagħna nemmen li għandhom bżonn iktar skrutinju. Il-prezzijiet għall aġenziji ta' appoġġ għandhom ikun inklużi skontok fir-regoli għaliex għadna ma' sibniex qbil f'dan il-kumitat fuq il-benchmarks bħala leġislazzjoni għax ma stajniex naqblu fuq l-ambitu. Il-grupp tiegħi jrid ambitu wiesa għaliex naħsbu li dawn it-tip ta' ġenzija għandhom ikunu inklużi, eċetera. Dik il-mistoqsija tiegħi, missa nixtieq nispiċċa fuq nota filosofika. X'taħseb li jeħtieġ isir sa tmiem il-mandat tiegħek mux mhux qed nistenna kollox għax għandek portafol kbir, imma x'tista' tem qabel ma jiġi konkluż il-mandat tiegħek u nittamaw tista' tem fuq nota pożittiva f'dan il-qasam. Nixtieq nisma l-idea tiegħek għall-Parlament li jmiss. Setturi fil-futur ħajkunu setturi jaħarqu, setturi importanti li jkollna nindirizzaw fir-rigward l-imġiba potenzjali ta' kartell jew inkella ta' abbus fil-kompetizzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura McCarthy, grazzi ħafna l-klim ġentili tiegħek. Il-politika ta' kompetizzjoni meta taħdem fuq kwistjoni partikolari hija strument b'saħħtu ħafna. Konsegwenzi diretti u jistgħu jkunu enormi, iżda huwa strument ex post li jintuża wara li jiġri li jiġru l-affarijiet. Ma tistax tbassar minn l-affarijiet minn qabel b'dan l-istrument. Nipruvaw nindirizzaw każijiet, ksur u nipruvaw naċċeleraw l-investigazzjonijiet u naslu għad deċiżjoni għalija, imma li prova tbassar il-futur huwa xi ħaġa diffiċli ħafna. Kentejn fuq il-benchmarks. Bdejna bir-rati tal-imax tal-benchmarks. Qed naħdmu fuq dan għandna tliet banek u sensar wieħed għandek l-investigazzjoni tal uribor u l-Ibor għax ma rridux jagħmlu saldu, ma rridux jagħmlu settlement u qed naħdmu f'dan ir-rigward qed nagħmlu segwitu ta' dan għandna xogħol preliminari fuq Forex. Għandna investigazzjoni għaddejja koll fil-kwistjoni ta' żejt u derivati tal-prodotti ta' żejt anke marbut mal-benchmarks u ma nafx jien imma forsi ikonna iktar każijiet bħal dawn fil-futur imma ma nafx mistax imbassar minn qabel. Ikolli ngħid illi jekk ir-riżorsi umani tagħna kieku kienu ikbar, kieku kien iktar riżorsi umani forsi fil-futur inkunu nistgħu niftħu kol investigazzjoni investigazzjonijiet ex officio. Imma issa għanna xogħol kbir għal każijiet li għanna x'nindirizzaw sissa u dan ix-xogħol sar ikompli fis-snin li ġejjin matul il-xogħol tal-Kummissarju li jmiss li jkollu l-portafol tal-kompetizzjoni. Ħajkollu jkompli jaħdem fuq dawn il-każijiet. Imma ma neskludix illi parti mill-benchmarks ukoll jiġu ddibutati fil-futur u mill-perspettiva tagħna joħloq dubji serji dwar il-possibiltajiet ta' eh, manipolazzjoni tal-benchmarks tal-ftejn minn taħt f'dan ir-rigward. Imma f'dan il-każijiet għandna ħafna xogħol qudiemna. Issa l-prioritajiet. Palma tafu dan is-settur finanzjarju l abbus l-imġiba ħażina hija sitwazzjoni serja ħafna, kwistjoni serja u tmur li l-in minn dak li jista' jagħmel regolatur u dak li tista' tagħmel awtorità ta' kompetizzjoni. Niftakar laqa ma' rappresentati, rappresentanti tas settur finanzjarju u l-industrija finanzjarja xi xurilu u huma kienu verament imħazbin. U kienu onesti li jkunu mħazbin minħabba n nuqqas ta' fiduċa tal-ċittadini u tal-klijenti tagħhom u tal-utenti tas servizzi finanzjari minħabba dak li ħadu bħala xofa mill-kriżi, iżda hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar regolament ġdid li huwa meħtieġ u qed taħdmu fuq dan, mhix biss kwistjoni tal-politika tal-kompetizzjoni l infurzar tiegħu u qed naħdmu fuq dan u mhux waħedna hemm l-Amerikani, hemm regolaturi oħrajn u l-awtoritajiet ta' antitrust li qed jaħdmu fuq dan u qed jaħdmu bil-kbir fuq dan, imma din hija kwistjoni tal- l-imġiba li tiġi deċiża mill-industrija finanzjarja. Verament kienu ħerqana qabel il-kriżi li jippruvaw jikkonvinċuna biex ikun hemm autoregolamentazzjoni. Isom irridu jagħmlu regolamentazzjoni tal-imġiba tagħhom, tal-standards tal-imġiba tagħhom u tal-standards tagħhom. Fidejhom ma nistgħux nimponu kif iġibu ruhom imma hija kwistjoni serja ħafna għaliex qed jibqgħu jiġu żvelati ksur differenti, abbużi differenti, mġiba ħażina differenti u min ħajqa jafda jekk l-affarijiet jibqgħu jiżvolġu b'dan il-mod. Jiġifieri deċiżjoni serja ħafna għal-jom ukoll. Prioritajiet oħrajn huma l-enerġija. Ma nistax noqgħod nispjega issa 50 minuti għala din dan is-settur huwa importanti, settur importanti fejn irridu naħdmu kemm bħala regolaturi fuq livell Ewropew imma anke l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, telekomunikazzjonijiet, l-aspett diġitali, l-qasam diġitali u l-attivitajiet kollha marbuta mad-dinja tal-internet. Għatem memx regolamentazzjoni ċara fuq dan, forsi xi darba ħikun hemm regolamentazzjoni fuq livelli differenti għall-internet iżda sa dan it-tant L-unika strument disponibbli kważi huwa li insibu tarf uħut minn dawn il-problemi. Per eżempju, apparti l kwestjoniet ta' Google, semmejtu koll abbużi tal-privattivi standard, kwistjonijiet importanti għal lajxin ta' dawn is-servizzi kollha. Grazzi l-ħin qed jafas issa nikkonċentraw l-aħħar mistoqsijiet nġbruwom kollha flimkien l-ewwel Skinner u mbagħad is-sur Klins. Peter l-ewwel. Grazzi ħafna, grazzi Kummissarju. Grazzi tal-li magħna dakinhar fil-laqa in kamera. Naħseb li din kienet laqa utli ħafna lina minn tal-inqas minn tiegħi kien interessanti naqraw xareġ fil-gazzetti Eh, minkejja kajra kienet laqa in kamera, għalhekk importanti li jkun hemm rispett ta' meta laqa tkun magħluqa in kamera mhux mxandra fuq l-internet, imma minix ċert jek naqbilx 100% ma' dak li qed u ma nafx kemm nistgħu jaqblu l-kollegi li kienu preżenti f'dik il-laqgħa ma' dak li għad, imma importanti li kellem l involvementi tiegħek fejn inti għattenna ma' l kwistjonijiet skontak. Per eżempju l-FDC fejn inti kien hemm ehm, approċċ inqas aħrax minn tagħna, imma għatem leġislazzjoni possibbli, forsi issa tajtna buffer. Ma rridx noqgħod nkopri wisq affarijiet hawnhekk, imma forsi għalfejn ma jkollni xi ħaġa li tkun iqser biex bekk jekk ħan niżvelaw l-affarijiet inkunu nistgħu nagħmlu dan. Forsi nagħmlu xi ħaġa issa ma dejjem nistgħu nibdlu femtna, ma nafx. Issa kwistjoni oħra marbuta ma' Liverpool u flejjes li kienu disponibbli mill-fondi infrastrutturali għal mill-Unjoni Ewropea. Għal turnaround ferry lanċa fil-Liverpool. Il-deċiżjoni tar-Renju Unit kienet mod l-uffiċċji tal-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea ħarġu b'deċizjoni mod ieħor u ma talbux għal flus lura, ġifri hawn kontradizzjoni hawnhekk. Tista' tispjega daqsxejn tixfed daqxajn iktar dawl fuq dan jew le. Eh, Mr. Clint left so Sir Clint Stella, allura kommissarju għal darbohra. Għan ikkonċent nistan wieġeb l-sur Skinner un batwara fuq il-kwestjoni ta' Google jena u koll uh, imħasseb għalix uh, farid bħal dan mandomx uh, eh, jinqraw fil- uh, fil-medja l-għada. Ħames snin pala periodu għall-impenji. Jekk dawn l-impenji f'kull deċiżjoni tal-artiklu 9 eh, ikun hemm ksur, il-konsegwenzi huma immedjati u ħorox ħafna. U t-tieni net dawn l-impenji ta' ħames snin jirreferu għal erba eh, tipi eh, tal-prizi partikolari Aħna bħalissa qegħdin investigaw aspetti oħrajn rigward tal-istess kumpanija illi proponitilna impenji għal ħames snin. Jiġifieri din mhijiex restrizzjoni tal-kapaċitajiet ta' nforzar tagħna li naċċettaw kas ta' ksur ta' kompetizzjoni fuq periodu ta' ħames snin dan huwa perjodu normali għall implementazzjoni tal-impenji li jkun hemm monitoraġġ mill-monitoring trustee jekk ikun hemm ksur ta' dawn l-impenji il-Kummissjoni taqbes fuqhom immedjatament u mbagħad ħafna aspetti oħrajn li dejn tal-Kommissjoni mhumiex marbutin minn dal-impen ta' ħames snin fuq il-każ ta' Liverpool m'għandix tweġiba għaliex eh, eh, m'għandix informazzjoni sħiħa, imma ibat li referenzat għal dan il-każ u nwieġbek. Grazzi Kommissarju, l-aħħar ma mhux lanqas is-Sur Clint. Grazzi Kommissarju. <clears throat> Mistoqsija fil-qosor. Aħna Nishtiqu illi fuq livell globali konna l-istess livell ta' liġijiet tal-kompetizzjoni li jkunu sodi eh, u ġusti. Inti taf kif eh, jipparagonaw bejnietom dawn, kif tista eh, tikkwalifika inti l-liġijiet tal-kompetizzjoni f'pajjiżi bħal ċina u l-Brażil. Iva, Sir Klitz, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek għal dawn l-aħħar snin. Aħna għandna relazzjonijiet tajbin ħafna mal-autoritajiet tal-kompetizzjoni eh, tal-bqija tal pajiz industrializzati wila din teżisti għal bosta snin u dawn ir-relazzjonijiet issejsu fuq kontatti bilaterali, fuq MOUs, fejn aħna ipprovajna niformalizzaw dawn il-kontatti eh, bilaterali, dialogi eh, kontinwi li kienu jeffettaw eh, eh, tnejn tlieta ta' werba' awtoritajiet tal-kompetizzjoni f'ġurisdizzjonijiet differenti. Aħna mdorrijin naħdmu hekk u l-konverġenza zdidet eh, mod drammatiku dawn l-aħħar ħamsa jew sitt snin mal-pajjiżi, mal-awtoritajiet tal-pajjiżi emerġenti, aħna wkoll qegħdin nifformalizzaw ir-relazzjonijiet tagħna magħhom is-sena li għaddiet iffermajna MOUs ma' tnejn mit-tliet awtoritajiet Ċiniżi għaliex mal-mofkom aħna diġà kellna imma ma' tnejn l-oħrajn issa u koll għanna dawn il-dialogi regolari, kuntatti b'mod regolari ma' l-autoritajiet indjani. Eh, fermajtu f'Deli, xaqrilu, mal-Brazil, mal-Russja. U qed niproponi koll uh, eh, l-istess ħaġa ma l-autorità tal-kompetizzjoni tal-Afrika tisfel biex ikonna dawn il-relazzjonijiet mod regolari. Mbagħad aħna għandna żewġ pjattaformi għad dialogu li huwa l-OECD, anke jekk xi minnhom mhumiex membri tal-OECD xorta waħda jieħdu sem fid-diskussjonijiet tagħna u eh, il-ċina hija tipparteċipa fil-netwerk internazzjonali ta' kompetizzjoni li nħolloq ftit snin ilu hija pjattaforma tajba ħafna, pjattaforma fermali imma utli ferm biex ikonna diskussjonijiet inqablu l-aħjar prassi, inqablu proċeduri differenti, niddiskutu ehm, kustjoniet partikolari fit task forces, eccetera. U dawn qed ikunu integrati fin-netwerk tagħna b'mod attiv ferm imma ikolli najt li mhux fil-każijiet kollha laħqu dak il-livell ta' indipendenza politika meħtieġa biex ikun hemm infurzar xieraq tal-politika ta' kompetizzjoni jista' jkun li għandhom leġizlazzjoni simili ħafna għal tagħna imma f'ħafna każijiet l-indipendenza politika għada miex dik li eh, hemm uh, bżonn biex ikun hemm infurzar kredibbli tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna, Aziz Kommissarju. Grazzi Joachim għal dan l-aħħar skambju ta' opinjonijiet. Jew wissa forsi ġejja bidla fħajtek ukoll il-Kummissarju jirringrazzja. No, decides? So we move on to the next item. Mela, naddu għal punt li mis fuq l-agenda tana ismiħ publiku ma' Sinjura Daniel Nui li palma tafu ija il-President tal-Bord Supervisorju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan huwa l-ewwel smiħ fuq is-CSSM kif previst mill-ftehim interistituzzjonali il-Sinjura batni batnila sensila ta' mistoqsijiet bil-miktub qabel dan ismiħ u il-Bank Ċentrali Ewropew risponda permezz sajtra fi fis-17 ta' Marzu. L-ewwel net irrid nirringrazzja l-Sinjura Nui tal-li ġiet hawnhekk illum u eh, meta tkun lesta Sinjura Nui għandek il-mikrofonu għal 10 jew 10 minuti jew kwarta. microphone. Yes. Okay. Mr. Chairman. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, dan huwa l-ewwel smieħ pubbliku fuq li kont skont il-ftehim interistituzzjonali bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Parlament Ewropew. Jiena impenjata bisħiħ biex napplika l-litra u l-ispirtu tal-ftehim biex niżguraw illi kunem hemm Uh, supervizjoni effiċjenti, effettiva u responsabli uh, biex natu kont li ċittadini Ewropej dan huwa l-aħħar smieħ pubbliku fuq l-SSM f'din il-leġislatura. il leġislatura Għalhekk irrid nirringrazzjak sur President Sinjura Sharon Bowles u l-Kumitat Ekon għar rwol deċiżiv illi dejtu fl-adozzjoni tar regolament fuq l-SSM u l-proċess leġislattiv lejn Unjoni Bankarja kompluta u ġenwina. Inkopli tlet punti illum l-ewel net fuq il-preparazzjoni għall-SSM jina nista' ngħidilkom illi aħna mixjin kif suppost ħafna mis senior managers issa inħatru u qed issir progress biex aħna issa eh, nirreklutaw mimmit eh, supervisor li għandna bżonn li l minnek il-kompożizzjoni ta' teams konġunti ta' supervizjoni li huma l-ġebla ta' xewka ta' sistema responsabbli għal supervizjoni operattiva ta' kuljum tal-banek sinifikanti eh, qed tieħu il-forma ma nafux kemm se jkun hemm riżorsi allokati nazzjonali u tal-Bank Ċentrali Ewropew għal kull tim supervizorju konġunt. Il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed ukoll ifassal eh, soluzzjonijiet ta' ġestjoni biex jappoġġaw dawn il-proċessi b'mod partikolari x-xogħol ta' dawn il- eh, eh, JSTs U anki mbagħad biex niskuraw illi jkun hemm konnettività ma' dawk is supervizuri li mhumiex membri tal-Bank Ċentrali eh, tal-Bank Ċentrali. il regolament se joħroġ fl-4 ta' Mejju ta' din is-sena wara konsultazzjoni pubblika illi eh, intemmed dan l-aħħar. Sissa aħna sviluppajna il-modell supervizorju tal-SSM rifless fl-abbozz tal-manwal tas supervizjoni li kopri il-prinċipju ġenerali, proċeduri, proċessi, metodoloġija għas supervizjoni kemm ta' uh, banek sinifikanti waw anke dawk li huma inqas sinifikanti u tiddiskrivi l-proċedura għal kooperazzjoni fiħdan l-SSM u anki barra minna fil-waqt li l-manwal ta' supervizjoni huwa dokument tal-SSM intern għal personal, aħna issa qegħdin naħdmu fuq il-verżjoni pubblika il-tħejjija tal-qafas tal-SSM eh, miexi u il-publikazzjoni tiegħu se jkun se toħroġ fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena u se jidħol fis-sef Novembru tal-2014 il-Bord ta' Supervizjoni qed jibda jaħdem bħal fuq regoli ta' proċedura kodiċi ta' kondotta u regolament tal-SSM ma jitlobx illi eh, mod espliċitu kodiċi ta' kondotta tal-membri tal-Bord ta' Supervizjoni imma jirreferi għal regoli etiċi illi se japplikaw għalihom bħal pereżempju dawk li jikkonċernaw il-konflitt ta' interessi li joħroġ minn ehm, eh, impiegi li kollom wara il-kodiċi ta' kondotta għal management u ħaddima tal-Bank Ċentrali Ewropea qed jiġu eżaminati u se tiġi prezentata proposta lil bord ta' supervizjoni u l-entitajiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew wara li kunem konsultazzjoni. Umbat il-BCE se informa il-Komitat Ekon fuq l-elementi essenzjali tal-kodiċi ta' kondotta skont il-ftejim interistituzzjonali għaddej il-xol ukoll fuq l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' separazzjoni bejn il-politika monetarja fuq il-funzjoni supervizorja. Il-Board Supervisorju diskuta il-format tal rekords tal-proċeduri li ġew finalizzati ftit jiem ilu wara li ġew approvati mill-Kunsill Governattiv Wara li konsidrajna alternattivi differenti, il-Bord Supervisorju deċida li se jippreżenta rekord ta' proċeduri uh, eh, kull tliet xhur lill-Parlament Ewropew flimkien mar rapport ta' kull erba' xhur. Dan ifisser li dan il-proċeduri tal-laqat minn jannar sa' Marzu jiġu trasmessi sal-aħħar ta' April imma il-Bord ta' Supervizjoni deċida u koll illi il-rekord tal-proċedimenti tal jenadda l-Parlament Ewropew uh, aktar kmini jekk jitlob dan il-Parlament Ewropew. Ġifri aħna lesti li nużaw din il-possibilità jekk intom tqisu illi uh, li jaslulkom dawn il-rapporti kull erba xhur mhux biżejjed imbagħad dwar l-evalwazzjoni komprensiva din hija mixja sew Irrid nisħa illi din il-comprehensive assessment se tkun waħda rigoruża il-limitu massimu ta' reviżjoni tal-kwalità tal-assi huwa 8% għall-stress test tal- Uh, baseline scenario with threshold hija wkoll uh, skont l-ewwel saf dawn il-limiti massimi huma iktar għoljien mill-eżerċizzju ta' qabel u jitolbu kwalità iktar olja tal-kapital milli kellna fl-modi. Barra minnek l-istress test se jinkludi wkoll rekwiżiti tal-kapital illi jistgħu joħorġu mill-AQR. Bħala konsegwenza ta' dan kollu riżultat ta' ħari se jkun iktar stret minn l-eżerċizzji ta' qabel it-ħejjija fuq għall-implementazzjoni ta' dan eh, l-assessment komprensiv mixjien u il-portafolli li rridu jkunu riveduti dal-waqt jintemmu sa bħalissa għedin fit-tieni fazi tal-eżerċizzju ġifiri dik tal-eżekuzzjoni fuq eh, l-AQR il-manwal ħareġ fil-11 ta' Marzu din il-trasparenza tkompli tissaħħa il-kredibilità ta' dan l-eżerċizzju u turi id-disciplina u il-reqqa li bih isir ħantikom ftit ċifri għal 128 bank involuti fl-eżerċizzju 760 portfolios tal-banking books intazlu. L-eżami se jinvolvi ir-reviżjoni ta' madwar 135.000 fals tal-kreditu u eh, nistmaw illi iktar minn elf persuna fuq l-istaff tal-kontabilità u qed uh, uh, uh, jiġu karigati bħalissa biex jappoġġaw is-supervizuri nazjonali il-3.7 um, triljun euro ta' risk-weighted assets. It-ħejjija għall-stress test fuq l-Unjoni Ewropea issa qiegħed jintmem u l-metodoloġija eh, se tiġi finalizzata u pubblikata f'April ta' din is-sena. Biex inkomplu insaħħu l-kredibilità ta' dan l-eżerċizzju għandna bżonn ta' public backstop li jkun solidu definit maċċar fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew. U jiena nitlob li l-istati membri biex jirrispettaw l impenni qawwijin li ħadu biex ikollhom l-arranġamenti kollha lesti fuq livell nazzjonali, inklużi mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni fuq il-public backstops sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu azzjoni malajr jekk jindunaw li jkun hemm xi djufija. Issa, ta' malajr għal u l-aħħar punt Ah, peress li l-SSM huwa parti minn proġett ikbar. Meta wieħed jara x'diġà ksibna il-progress tal-Unjoni Bankarja eh, kienet verament pass maġġel il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa għal dan il-pass maġġel imma rridu nżommuh dan il-momentum issa ġifiri għall-impenji u koll ta' daw kollan voluti u jusa biex l-Unjoni Bankarja l-estuwa qed nitkellmu wkoll fuq il-proċess leġislattiv tal-SRM matul din il-leġislatura sabiex din tkun ukoll operazzjonali. Sab sabiex li sibi kollu responsabilità ta' supervizjoni kompl kompluta. Il-partit kollha involuti jridu koll jaslu għal kompromess sabiex verament dan il mekanizmu ta' rezoluzzjoni unika nistgħu naslu għalija. Governanza waħda, font rezoluzzjoni wieħed u arranġamenti da' backstop tajbin iġifiri men irridu ngħidu meta ikun hemm in-nar il- ovvjament il, il, dawk li jitfu in-nar ma jridux joqogħdu jistennew stenni il-deċiżjoni ta', ta l-oħrajn l-SRM hemm bżonn li jkollha wkoll il-fond ta' reżoluzzjoni biex tkun tista' taħdem sew irrid nenfasizza l-fatt li l-Unjoni Bankarja verament tista' tikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' dawn is-swieq tal-banek fl-Ewropa Ġifieri li konna sistema bejnietna ta' rezoluzzjoni u ta' supervizjoni bekk inkunu nistgħu insaħħu is-safety nets u ma jkunx hemm ukoll żvelar bejn pajjiż u ieħor dawk li ngħidulhom il-cross border leakages. Grazzi ħafna sinjur. Sinjura Nui. Inkomplu nisimaw passoltu is-sur Balz. Grazzi ħafna għal PPO. Drei Fragen. Erstens, als äh, Europäisches Parlament schauen wir ja besonders streng darauf. Grazie ich te permetti li xi mistoqsijiet il ewwel il-Parlament Europo irrit jara differenza bejn il-funzjoni ta' supervizjoni u anki tal monitorraċ L-ICB ħal impenji tijaw dak li huwa deċisi issa huwa l-eżami bank bankarja ġifri l-evalwazzjoni kompluta tal-banek l-fat li din tiġi eżegwita din l-evalwazzjoni mhix xogħol ta' supervizur. U em, ma jistax ikun li nies tal-politika jibqaw jiddominaw dan kollox għalhekk inti kif tista' tara li l-Kunsill ta' Sorveljanza jibqa' verament responsabbli ta' din il-biċċa xogħol. Mbagħad kif tista' tiggarantixxi li l-ICB ikollha supervizjoni unika Iġifiri l-spekulazzjoni mux se titħol. Jekk dawn il-nis iridu jintervjenu, x'se jkun ir-rwol tagħhom li jagħtu l-pariri. Jina naħseb li ir-riski li rridu jiġu evalwati jew li jiġu evalwati mhux faċli li wieħed jagħmel l-analiżi tagħhom. Kif tista' tispjega pereżempju li nisħu fuq l-finanzamenti żgħar tal-artijiet. ħafna finanzjamenti iktar riskjużi li laqqas biss qegħdin insemmuhom hawnhekk. Iva, Sinjura Nui. Grazzi dwar il-politika monetarja fuq supervizjoni u separazzjoni eh, iva huwa punt importantissimu se jkun hemm regolamenti li sensibu eh, jiġu deċizi eh, deċiżi fil-ECB skont il-wedit li għamilna, ix-xogħol diġà mbedda hija kwistjoni sensittiva hija eh, mistoqsija sensittiva ħafna għax wieħed irid iqis il-bżonn li jkun hemm l-affarijiet separati ma rridu naraw li jkun hemm ċertu sinerġiji li jiġru speċjalment il-makro eh, prudenzjali u anki l-istabilità finanzjarja. Grazzi għal regolament tal-SSM, issa li sibi għandu il-responsabilta eh, setad għawija fuq il-lodot li għanna fidejna u tajjeb u kol li ma nitilfux ċertu sinerġiji f'dan il-qasam. Meta jkunem deċizjoni fuq dawn il-kwistjonijiet, ġifiri meta nkunu ersaqna verament lejn ir-regoli li nkunu se niddeċidu għalihom ovvjament jiena nafza l parlament Ewropew ma issa għadna fi stadju għadu wisq kmini għal dan. Issa fuq il-comprehensive assessment sabiex wieħed jiżgura li ikkonna eh, riżultat trasparenti u kredibbli aħna għanna trasparenza kompluta dwar il-metodologija. Il-manwal diġa ġi publika dan l-axħar u għanna u kol quality insurance fuq kull livell ta' dan l-eżerċizzju, livell nazjonali, kif ukoll fuq livell Europo gruppi ta' nies fuq livell tal-pajjiżi, ġifir li ġejjin mill-autorità supervizori tal-pajjiż differenti li dawn se jżuru pajjiżi differenti biex jaraw li ssir l-analiżi, li ssir ukoll l-analiżi ta' kwalità. Rridu wkoll niżgaraw naraw li konna governanza qawwija tajba Ġifri, speċjalment fej meta jiġi u fejn jiġi konsultat il-bord il ta' supervizjoni u f'kull deċiżjoni ta' supervizjoni ovvjament huwa il-kunsill li għandu l-aħħar kelma. Aħna attentissimi fuq il-governanza u l-assigurazzjoni ta' kwalità. Issa fuq l-influenza ta' l-atturi esterni, jekk jiena fimt il-mistoqsija tajba, speċjalment eh, il-konsulenti Oliver Willman, ġi sar reklutat reklutaċ tijaw fuq il-xiri, il-procurements, u kol ovvjament, flimkien ma' xogħol jisir fil-Bank Ċentrali Ewropew, aħna tajna il li gwida fuq il-mod ta' għażla għal pajjiżi li jużaw il-konsulenti hemm 18 il-pajjiż għax dan huwa importanti peress li l-eżerċizzju huwa veru kbir biex nżidu mal-kredibilità ukoll ta' dan l-eżerċizzju. Aħna għalhekk ir-riżultati sodisfatti ħafna bihom l-awdituri ma jkun jibqawx l-istess dawk li huma involuti bil-awditjar jew kellha bl-istress fil-pajjiżi. Dwar l-aħħar mistoqsija ma nafx fimt sow fil-fatt. Jiena fimt li għandha x'taqsam mal-collateral ta' kif jiġi jissir eh, l-analiżi tiegħu. Dan se nagħmluh għal eh, xiri ta' proprietajiet żgħar. Bħalissa għadna qed niddefinixxu eżattament x'se jkunu rekwiżiti fuq kif nanalizzaw il-kollateral, ovvjament se nużaw il-prinċipju tal-proporzjonalità. U dan irid isir bl-istess mod skont l-istess prinċipji fil-pajjiżi kollha involuti biex ikonna l-istess eh, livell ta', ta bilanċu ġustizzja. Grazzi ħafna l-SND issa s-Sinjura Ferreira. Grazzi ħafna Sinjura tal-li erġajt il tajt maħna. Inti tajtna aħbar tajba. Mod ta' kif qed tesek mixu l kontrol fuq biċċa xogħol tant ibsa. il mistoqsit li għandi jiena għandhom x'jaqsmu mal-segwitu tal-Unjoni Bankarja Inti et li għandek bżonn li hemm bżonn SRM tajba u semmejċi erba jew ħames punti. Tista' tidħol ftit iktar fid-dettall jekk jogħġbok fuq l-importanza tal-kwalità ta' supervizjoni u l-fatt li r-riżoluzzjoni wkoll tkun tal-istess kwalità tajba. X'inhuma n-norbi għax aħna qed nippruvaw inlestu bin-negozjati u ovvjament aħna mhux se naċċettaw xi proposta li ma tkunx tajba. Ġifri, jekk tista' tinef li tikder dettal tkun tkun ħaġa interessanti ħafna. Issa, dwar il-periodu ta' tranzizjoni għal kwistjonijiet ta' legacy ta' kif se jaddu l-affarijiet. Il-font għal rezoluzzjoni wahdina qabel konna nitkellmu fuq żmien ta' tlet snin biex wieħed jista' jiddefinixxi eżattament fiex tikkonsisti ta' kif din se tintired din is-sistema finanzjarja. Għalhekk inti x'tissuġġerixxi kif aħna nistaw il-bord ta' rezoluzzjoni jista jaġixxi tajjeb fuq il-font minnum fih. Hemm bżonn iktar approċċ tekniku għal banek individwali u ma nitħallux fuq xi diskussjoni li tinvolvi l-kulħadd dwar bank wieħed li jridu nsibulu l-kaptu pereżempju f'qasir żmien f'weekend. l-opinjoni tijak tejna ħafna, grazzi. Eliza hija rapporter tal-SRM u qed il verament biċċa xogħol tajba. Iva, aħna qegħdin insegwu x-xogħol li qed tagħmel inti sinjura huwa importantissimu għalina għax hemm bżonn li l-proċedura leġislativa titlesta kemm jista' jkun malaj għal SRM biex din titħol fis-seħħ mill-aktar fis. Għandna bżonn proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet għax ir-riżoluzzjoni għandha bżonn li għax tiddependi fuq deċiżjonijiet li jkunu jittieħdu ta' malaj. Għalhekk iż-żmien il-proċ ta' teħid ta' deċiżjonijiet irridu nqasruh huwa kruċjali li jkollna riżoluzzjoni li tkun tista tittieħed mhux fi 24 eh, sija imma weekend għaliex le. Fuq il- il-font ta' din il-rezoluzzjoni wahdina unika eh, il-font sovran u l-banek il aħna naħsbu li 10 snin, periodu ta' 10 snin biex naslu għal dan il-font huwa twil wisq. Tlet snin ikun ħafna ħjar. Dan ma jfissirx li l leviz annwali jridu jirdupjaw ġifiri jekk is-sistema tassal iktar malaj naħseb ikun ħafna aħjar. Adequate common backstop arrangements need to be established both for the Em u koll il-periodu ta' tranzizjoni. Irridu naraw kif il-kapacità ta' self li tissellef din il-dan jissellef dan il-font irridu koll insaħħuħ il-backstop iż-żmien ta' tranzizzjoni biex ikun hemm trattament indaqs. Anki meta wieħed is il-risorsi li dawn jinħlow malaj fil-żmien tal-snin tal-bidu tal-SRM. Dan ikun ifisser li l-każijiet ta' wara ma jsibux fondi u jkollhom imorru għal backstops hemm bżonn li dawn il-backstops verament noħolquhom biex kulħadd jiġi trattat l-istess u anki l-eċċess tad-dejn sovran jonqos. Ovvjament il-backstop jissostitwixxi il-finanzjament ta' sorsi. U dan irid joħroġ mill-banek kollha mhux daw konċernati mir-riżoluzzjoni biss hemm bżonn fond għalhekk li kun Ewropew. Dwar il-periodu ta' tranzizjoni fuq din il-kwistjoni ta' legacy ta' wirt, wara li sir eh, l-assessjar li, li, li sir l-analizi irridu naraw eżattament xinu ma l-portofolju iktar ta' riskju u na, namlu l-analizi tana fuqom naraw jekk hemm xi dispożizzjonijiet la ma jkunux taw kasom, jekk ir-regolamenti humiex identifikati tajjeb u fuq kollox se jkollna stress test stretti ħafna. Wara li ssir eh, din l-analiżi globali nerġgħu nanalizzaw sitwazzjoni kollha kemm Wara l-comprehensive assessment se jkun hemm dawn il-capital shortfalls u dawn iridu jiġu indirizzati skont skont il-packing order, ġifiri rridu verament niffittaw kif se nażlu. Naraw l-umu ma dawk il-pajizi li kunu qegħdin jitolbu self mill-ISM U is-sitwazzjoni il kemm tkun ċara nsibuha fil-comprehensive assessment. U aħna rridu nizgurraw li dan ikun eżerċizzju verament strett. Issa fuq il-sim ta' setat bejn il-bord eżekuttiv u li ma nafx ħafna fuq id-dettalji ma naħsibx li jina nista intikom um, informazzjoni ċara. Imma ovvjament il-bord eżekutiv irrit ikollu is-setat biex kun jistajħu deċiżjonijiet veri. Ovvjament fis-sfond f'qafqas fejn huwa responsabbli għal dan il-bord ta' rezoluzzjoni u anki għall-istituzzjonijiet Ewropej Uh, Mrs. Nui on behalf. Grazie, signora Nui, fisem l sur Klintz. Um, I would like to ask you just... Nishtiq nistaqsik żewġ mistaqsijiet. l nett, aħna ma rridux li l mekanizmu uniku ta' Rizoluzzjoni joħloq firda bejn iż-żona euro l-bqija tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm interessati li dawk l-istati membri li mhux parti miż-żona euro jkun jistgħu jagħmlu opt-in fl-SRM mill-aktar fis possibbli. X'għandu jsir? Skontok. U x'jista' jsir u min għandu jkun responsabbli biex jaċċelera dan il-proċess biex jikkonvinċi dawk l-istati membri li mhux parti miż-żona euro jisieħbu fl-SM f'bażi volontarja. Minħabba li l-ħin qed jafas nafu li bħafna drabi kolkom serħu fuq il-parir ta' lekkim sejħ esperti esterni. Dawn l-esperti esterni mux dejjem għamlu xol wartu zar fil-passat bħalma nafu u għalek kif se tiżguraw li l-kwalità ta' servizz li tiksbu minn dawn l-esperti esterni ikun verament valla pena. U tajja. Grazzi, naqbel 100% miegħek fuq il-fatt illi memx ma li jkun hemm firda bejn dawk li huma parti miż zona euro u dawk li mhumiex fl-Ewropa. Hemm żewġ modi biex niżguraw illi dan ma jseħħx. L-ewwel mod huwa li naħdmu brabta sfiqa mal-Aġenzija Bankarja Ewropea, l-IBA, li għandha fidea s-Single Rule Book set wieħed ta' regoli bankari u anki odot apposta għall-AQR, reżami tal-kwalità tal-assi u anki stress tests mill-LBA. Jiena konvinta personalment li il-kooperazzjoni u il-rwol ta' rabta li jem bejn dawk il-pajizi tal-SSM u dawk li mhux parti mill-SSM is-saħħa dawn l-aħħar xhur Jiena kienet kustjoni personali għalija li niżgura li dan ikun il-każ u li jkun qed jiġri. Biex bekk niżguraw li dan ikompli jiġri wkoll fil-futur fuq il-punti kollha. Jiena kont volontarja fil-sem il-bord ta' supervizjoni biex noqgħod attent għal dak li qed jiġri fl-Awtorità Bankarja Ewropea. Minkejja li diġan għandi ħafna xogħol fuq rasi fi Frankfurt fl-ICB. E naħseb għalhekk il-relazzjoni tagħna mal-IBA e hija kruċjali. Fir-rigward l-opt-in ta' dawk il-pajjiżi li mhux parti mill-SSM biex jidħlu volontarjament fl-SSM tassaw nittama li dan jiġri u naħseb li l-aqwa mod biex nizguraw li dan iseħ huwa li namlu biċċa xogħol tajba u aħna impenjati li dan namluh bis-supervizjoni tal-SSM, il-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni. Skużani, President, għadni ma weġibċ għattini mistoqsija li tresqit li dwar il-governanza tal-valutazzjoni komprensiva dwar l-użu tal-konsulenti u l-esperti esterni. Għanna livelli differenti ta' diskussjonijiet u kontribuzzjonijiet u kooperazzjoni u tmexijiet fuq min ikunu il-konsulenti u l-awdituri, għanna l-kap tal-proġett li huwa Ġikaf Izala li huwa id diġi tal- mikroprudenzjali, direttorat ġenerali numru 3, mbagħad għandna wkoll il-kumitat permanenti ta' tmexxija fuq il-kwistjonijiet komprensivi fejn l-awdituri esterni jistgħu jiġu sfidati l-evidenza li jġibu magħhom Umbat għanna sistema u koll fejn naraw fejn titħejja l-metodologija u tista' tiġi sfidata wkoll jekk hux valida jew le. Mbagħad għandna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Valutazzjoni Komprensiva fil-NCAs kollha, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Aħna nikkonsultawhom dawn qabel ma ngħaddu għal metodoloġija vera u propja u mexxor qudiem nisfidaw il-proposti billi ikonna dialogu b'saħħtu u qrib mal-banek, mal-federazzjonijiet bankari, mal-awdituri, mal-federazzjoni tal-awdituri u dan namluħ bazi regolari u għalek jena pjuttost ċerta illi il-governanza hija waħda tajba u moħħi mistrieħ li l-governanza qed timxi kif għandu jimxi f'dan l-eżerċizzju. Grazzi fis-sem li sijar is-Sur Stevens. Grazzi. Grazzi, Signora Noi, għal l-ruol kostruttiv u l-punt li qajjimt matul din id-diskussjoni. Sox punti minna ħati għaj, wahda għanda staqsam mal-kooperazzjoni li kien hemm bejn l-SSM u l-Bord ta' Supervizjoni tal icb u anke ma' dawk tal-Istati Uniti, Russja u pajjiżi oħrajn fejn diġà hemm negozjati jew inkella qed isiru diġà negozjati fuq il-ftehimiet ta' investiment. Dan jippermetti li servizzi finanzjarji u prodotti finanzjarji li oriġinaw minn dawn il-ġurisdizzjonijiet differenti jidħlu fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea u għalhekk potenzjalment ikollhom impatt fuq il-livell ta' riskju sistemiku għal suq Ewropew. It-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam parzjalment ma' dak li qal diġà Wolf Klins dwar il-banek mhux ta' żona euro li qed joperaw fil-pajjiżi ta' żona euro. ċertu pajjiżi ta' żona euro, ċertu banek li mhux parti mid-żona euro bħal dawk Zvediżi qegħdin jaħdmu pereżempju fl-Istati Baltiċi u nistennew li l-istati baltiċi kollha ħajkunu parti miż-żona Ewro bħalissa hemm tnejn l-Estonja u l-Latvja. U għalhekk għandek ir-rwol ta' supervizorju uniku. Dan is-supervizur ħajkun verament jagħmel supervizjoni ta' dawn 11 bank li mhux parti miż-żona Ewro u ħajbqgħu japplikaw għall-istituzzjonijiet eh, ta' kreditu ta' l-ekkim sejħin Muzzle Banks. Grazzi. Iva qegħdin nitkellmu dwar ħafna ma' istituzzjonijiet li huma barra mill-Unjoni Ewropea, ma' superviżuri tal-Istati Uniti, ma' l-IMF fir-rigward il-valutazzjoni komprensiva u aħna nikkonsidraw li rridu nispjegaw dak li qed nagħmlu li nuru li aħna lesti li nkunu trasparenti totalment fuq il-kontenut ta' dan l-eżerċizzju, fuq il-metodoloġija li qed nużaw biex bekk nerġaw ikonna fiduċa favur il-banek Ewropej wara dan l-eżerċizzju. Probabilment innotajtu u koll illi aħna għanna wieħed mill diretturi ġenerali, wieħed minn erba li qabel kien supervizur Amerikan Dek nistgħu nitalmu mill-aqwa prassi ta' supervizjoni minn barra l-Unjoni Ewropea. U jiena gburija ħafna li ngħid illi wieħed mill-rappreżentanti tal-ICB membru fil-bord ta' supervizjoni ser ikun supervizur tal-Kanada, persuna li għada bħalissa tagħmel supervizjoni fuq banek u istituzzjoni finanzjari, Julie Dixon, qed tagħmel dan fil-Kanada u bekk nistgħu netalmu minn istituzzjonijiet oħrajn biex bekk namlu nsejsu il-supervizjoni Ewropea fuq l-aqwa prassi eżistenti. Fil-rigward il-banek li mhux parti miż-żona euro ma joperaw fil-pajjiżi ta' żona euro u dawk il-banek li mhux parti mill-SSM, il mekanizmu uniku ta' supervizjoni, aħna sħaqna ħafna l-attenzjoni tagħna poġġejnija fuq il-relazzjonijiet l-dejjema kena workshop fit-tmim ta' jannar għal supervizuri eh, mistidna f'dawk il-pajjiżi li joperaw fl-SSM u anke kena um, workshop simili imma l-pajjiżi ospitanti għas sussidjarji tal-banek tal-SSM. ċertu pajjiżi kienu rappreżentati fiż-żewġ workshops. U għalhekk naħseb li kollox ma kollox sibna l-aqwa arranġament biex nindirizzaw dan il-punt, punt tant importanti. Issa rridu nkomplu l-isforzi tagħna u l-impenji tagħna sabiex insibu l-aqwa arranġamenti għal pajjiżi ospitanti u dawk mistiedna bħala supervizuri tal-SSMs. Fil-rigward l-arranġamenti ta' supervizjoni, nirrispetta ħafna personalment dak li sar, fir-reġun meta jiena kont president ta' CEPS jiena tkellimt mal impiegati tiegħi biex jieħdu li nota dwar x'inhuma l-arranġamenti eh, u ħadna ħafna idejat minn dawn l-arranġamenti skandinavi, inklusu kol eh, eżerċizzji ta' valutazzjoni fuq il-post biex bekk niżguraw li dawn il-prassi ta' supervizjoni li huma l-aqwa tal-aqwa tip jiġu segwiti wkoll. Il-persuna inkarigata mill-tfassil tal-manwal ta' supervizjoni huwa Ġekale Sala li huwa importanti ħafna fix-xogħol ta' supervizjoni. Eh, rridu inkomplu najdu li m'hemmx diffikultajiet addizzjonali, aħna rridu li jkun hemm iktar flessibilità dawk il-pajjiżi li mhumiex parti mill-SSM imma ikunu jistgħu jieħdu sem għall-arranġamenti tal-SSM in ġenerali. Sur Gigold. Grazzi, merħba meġdijt fil-Kumitat tagħna, Sinjura Nui, jiena bażikament għandi żewġ mastoqsijiet. L-ewwel net tirreferi għal punti li għamilt hawnhekk bil-fom kif ukoll bil-miktub fit-tweġibiet tiegħek. Nirringrazzjak ta' dan il-bord ta' supervizjoni jider li jrid jitina records tal-proċedimenti kull tliet xhur. U jien nixtieq ngħid li matul in-negozjati li ħadu ħafna żmien Silvi Gular, Burkard Balz u oħrajn jiftakru sow kemm ħadunna żmien dawn in-negozjati u aħna tlabna bażikament għal xi ħaġa simili għal minuti u mużajniex il-kelma minuti għat tapposta biex bekk ma jkunx hemm preċedent li jinħolo għal dak li seħ fil-bord ta' governanza tal icb u l-Kunsill ta' Governanza wkoll. Iżda, hawnhekk ridna tassow li konna xi terminoloġija ekwivalenti. Għal daqstant din l-informazzjoni għandha tintbat e- eżattament wara l-laqat fil-fatt u inti qed li lesta tagħmel dan. U għalhekk nixtieq nistaqsik, iż-żomm ma' dak li diskutejna fil-qafas ta' l-IAA. Issa, it-tieni punt fuq il-valutazzjoni komprensiva nixtieq nagħmel segwitu għal mistoqsija ta' Wolf Klintz. L-esta taqsam sammana lista ta' li muma il-konsulenti li jaħdmu fuq liema banek rajna xi ismijiet fil-stampa finanzjarja iżda tkun iktar trasparenti minnaħa tiegħek li taqsam maħna min huma l-konsulenti rispettivi u fuq liema banek qegħdin jaħdmu. Dan ikun possibbli minnaħa tiegħek? Grazzi, Sur Gigold, Sinjura Nui. Fir-rigward ir-rekord tal-proċedimenti, il-fatt illi tridu xaġa simili għal minuti, ek fimna minn tal-inqas li tridu, memx problema fuq il-kontenut ħat nota tal-fatt illi intom edin titolbu għal dan tarif eżattament wara l-laqa, ġifiri dan ħan rapportaħ l bord ta' supervizjoni u jiena fiduċuża illi ikun lest jevolvi fuq dan il-rigward. Deċizjoni li dawn jintbatu kull tlet xhur mar-rapport ta' kull tlet xhur jidher bħala xaġa loġika u tagħmel sens. Issa naraw tittieħed din id-deċiżjoni ma ħanarrafhom dwar l-iżviluppi l-ġodda. Issa fir-rigward il-lista ta' liema konsulenti jaħdmu fuq liema banek. Ma nistax inwieġbek illum iżda inwedek li ħanibatlek ittra u wieġbek bil-miktub għaliex jiena rrid inkun ċerta li jiena legalment nista' nagħmel dan għaliex hemm numru ta' konsulenti jew inkella Ehm, ħaddima esterni li ġew reklutati mill-Bank Ċentrali Ewropew moħrajn li ġew imħadma mill-NCAs, l-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti. Ma nafx kemm jippermettu li naqsam magħkom dak li huwa ta' proprjetà tagħhom, iżda wedek li ħanqajjem din il-kwistjoni u ntik tweġiba iktar il qoddim Jekk jogħġbok żvin. Fuq dan il-punt, grazzi tal-li ħat verifika, forsi ma tistax tiġi indirizzata bl-istess mod, nista' nifhem Dan iżda minn laħan oħra naħseb li twieġeb ċertu mistoqsijiet għaliex ovvjament l-ismijiet li rajna fl-istampa finanzjarja kienet tinstema isu kien hemm xi konflitt ta' interess u jidher li bus probabbli hekk qed jiġri għaliex hemm konsulenti li valutaw ċertu banek snin ilu mbagħad kirċevew mandat għal bank ġrid u issuma mal konsulenti ta' dan il-bank ġdid u n-numru ta' kumpaniji possibbli f'dan il-qasam huwa wieħed limitat ħafna, tant illi tibda tibza donnok li jkun diffiċli ħafna li kumpanija finanzjarja tibda tirfes il-kallu ta' kumpaniji oħrajn. U biex ikun nistampa ġenerali naħseb li dan kollu jkun interessanti, għalhekk inkun ħarqan nisma' minn għandek kif qegħdin iġġestu il-konflitt ta' interess potenzjali meta tażlu l-konsulenti vari. Grazzi ta' belħaq hemm numru limitat ta' kumpaniji tal-awditjar dak li intalab fil-kriteri li profdit li prof tal-Bank Ċentrali Ewropew għas supervizori nazzjonali kien li ma jużawx awdituri li kienu f'kuntatt mal-bank fis-snin ta' qabel, iż-żewġ snin fis-sentejn finanzjarji ta' qabel mhix perjodu twil imma dan huwa l-kriterju li ngħata. Ġifiri probabilment uħut mill-addituri ma kienux f'kuntat mal-banek fis-sentejn ta' qabel imma forsi s-sena ta' qabel. L-impossibilta jista' jkun. Grazzi sur Gigold issa fisem il-PPE is-sur Dorfman. Grazzi, Signora Nui, tal liġejt ġejt. Kummissarju Ren, fl-axħar rapport dwar l-izbilanċi makroekonomiċi, kritika bil-kbir il sistema bankarja taljana u l-speċjalisti li jaħdmu f'dan is-settur. Kritika settur bankarju fejn hemm densità għolja ta' netwerk bankarju tal-pensjonijiet fl-Italja, xi jagħmlu profit u tkellem ukoll dwar il-kumpani il-banek korporattivi li huma l ħolq dajfa fis-sistema bankarja. Jekk narawx qed jiġri eżattament fil-post u jinġej mir-reġun fejn għandna ħafna banek korporattivi żgħar, Ikolli ngħid illi dawn il-banek korporattivi f'dawn l-aħħar snin għamlu xolom bil-galbu. Dak li kellhom jagħmlu taw kreditu lill-SMEs, taw kreditu lill-familji, evitaw il-krisi tal-kreditu li għal idejhom u jagħtu self hemm medja ta' kwota ta' kapital li huwa 14% fl-Italja u għalhekk jidher li huwa pjuttost Trump dak li qal il-Kummissarju Ren. U nek nixtieq nistaqsik jekk għandek x'opinjoni dwar dan u x'inhija l-opinjoni tiegħek dwar dak li qal. Signora Nui, mux se noqgħod insemmi sistema bankarja partikolari, iżda ikolli ngħid illi hemm lok fl-Ewropa biex ikunem modelli ta' negozju differenti fis-settur bankarju, banek zar, banek medji, banek bar, banek attivi internazzjonalment, banek domestiċi, banek blimnut, banek li jindirizzaw kumpaniji korporativi kbar. Ġifiri ma naħsibx li il-saħħa ta' bank, il-kapacità tal-bank tiddependi fuq id-daqs tal-bank jew model ta' negozju speċifiku. Fl-opinjoni tiegħi il-banek illi rridu jebu mis-sistema u ma dak li qal Mario Draghi, il-president tal-ECB, e li sejħilhom zombie banks li huma banks li huma banek li huma nkarigati b'wisq assi li mhux irrendu wisq kemm jekk huma ta' assi ta' rendiment ta' kapitali jew ta' kummerċ u minħabba dan ma jkunux jistgħu jagħtu self l-ekonomija reali. Aħna hekk qed nippruvaw nidentifikaw fil-valutazzjoni komprensiva u naraw eżattament li huma. Nittama li wara l-valutazzjoni komprensiva l-azzjonijiet meħtieġa jittieħdu u ma jkonniex iktar banek zombi. Grazzi, Signor Anwi. Issa nishtiq niskuża ruħi għannum ta' Sinjura Tyson għalli xie xtaqet li li tkun hawnhekk imma eh, minħabba ċirkostanzi mhux fil-kontroll tagħha ma eh, tendi l llum u tiskuża ruħa Issa eh, Sur Sanchez Presedo. Iva, grazzi. Tlet punti speċifikament. L-ewwel neċċi pjanijiet għandek għat tranzizjoni Dan kollu se jkun eh, jeżisti u waqt jaħdem kif supposta novembru. Ovvjament hemm għadba xi jissir minn issa sa dak iż-żmien. Irridu nevitaw kull tip ta' xogħol doppju fil-informazzjoni u eh, funzjonijiet ta' supervizjoni. Il-qafas għal rapportar finanzjarju xi pjanijiet eh, għandkom biex tevitaw li kunem rapporti doppji meta jkunem operazzjonijiet internazzjonali gbar. Aħna ma rridux nabbu iżejjed organizzazzjonijiet li huma inqas importanti b'talbiet eċċessivi għall-informazzjoni. U jidir li illi saru eżerċizzja bażi ta' Basel tlieta. Hemm 82 entità eh, b'operazzjonijiet internazzjonali wisajn u oħrajn huma inqas effettwati. Imma din ma din forsi titlob iktar eh, eh, evalwazzjoni wiesa minn dawk il-banek illi qegħdin taħt supervizjoni diretta. Is-Sinjura Nui, Iva, gwar il-perjodu ta' tranzizzjoni, jekk aħna ux se nkunu lesti li nibdew is-Supervizjoni Ewropea sa Novembru, it-tweġiba iva hija iva żgur. Aħna mixjien skont il-kalendarju fuq eh, l-aspetti kollha fl-oqsma kollha, ġifieri aħna qegħdin attenti ferm għal dan. Aħna qegħdin eh, eh il-xogħol tagħna Għamilna distinzjoni bejn dak illi huwa meħtieġ uh, assolutament eh, bi pjan ambizzjuż u kalendarju u dak li kieku jkun tajjeb illi uh, ikun jeżisti jew inkella affarijiet oħrajn illi mhux mhumiex daqshekk kruċjali u uh, jistgħu jsiru wara jiena konvinta illi eh, dan kollu huwa possibbli u kredibbli. Mbatt edin naħsbu dwar il-periodu ta' tranzizjoni ġifiri minn ottubru u mbatt novembru. Aħna ilu jkonna diskussjonijiet ma' l-autoritajiet nazjonali kompetenti biex nizguraw illi eh, huma uh, qabel novembru jieħdu id-deċiżjonijiet li jridu jieħdu sabiex ma jkunx hemm imbagħad effetta l-embut fil-moment ta' tranzizzjoni anke f'dan ir-rigward ukoll naħseb illi l-affarijiet mixjin kif suppost Eh, inti semmejt il-supervizjoni doppja. Eh, lan huwa iva li ma jkunx hemm supervizjoni doppja, ir-regolament jagħmel distinzjoni ċara bejn dawk il-banek li huma sinifikanti u dak li huma inqas sinifikanti, imma xorta waħda għandna sistema waħda eh, b'supervizur wieħed, b'rakkomandazzjonijiet regoli u manwal illi il-koll se japplikaw għal banek Ewropew Ewropej kollha fl-SSM. U eh, dan wassalni għal mistoqsijiet eh, tiegħek dwar il-rapportar eh, x'tip ta' formazzjoni se tintala par rapportar iva nifhem li għal l-evalwazzjoni komprensiva ħna qegħdin niġbru ħafna informazzjoni Eh, u dan huwa perjodu ta' ħafna xogħol għalina għal Supervisur Nazzjonali u anke għal Banek, imma dan ovvjament huwa għal ġid biex niżguraw illi il-Banek Ewropej ikunu tassew affidabli dwar il-rapportar fil-ġejjieni aħna se niġbru l-informazzjoni mill-entitajiet kollha ta' supervizjoni kemm dawk li huma uh, sinifikanti u anki inqas sinifikanti il-rapportar eh, uh, eh, se joħroġ mill-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija Ewropea uh, Bankarja l-standards tekniċi tagħha tal-EBA. Uh, se jkun hemm ukoll xi rapportar regolari min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew biex nimlew xi lakuni E, kemm se jkun id-dettalja dar rapportar għadna ma nafux għadna qed niddiskutu se jkun hemm konsultazzjoni qabel ma nitolbu e, iktar minn dak li talbet leba u se jkun hemm biżejjed żmien allokat biex niżguraw illi dak li nitolbu ikun jista' jiġi implementat. Mod iktar speċifiku aħna se nitolbu lil FinRep e, template jiġifieri il-formula Ewropea eh, kemm għal dawk l-entitajiet sinifikanti u dawk inqas sinifikanti imma se jkun hemm prinċipju ta' proporzjonalità qawwi se jkunem ukoll koll finrep eh, eh, semplifikata għal banek inqas sinifikanti u għalihom se jkunem hemm limitu minimu ieħor differenti biex niżguraw illi ma nabuwom xizzejet il-dawn il-banek iż-żar. u memx obbligu illi nużaw eh, l-standards internazzjonali ta' kontabilità biex wieħed joħroġ templates tal-FinRep, l-EBA toħroġ l-IFRS FinRep u anki il-prinċipju tal-kontabilità eh, nazzjonali li huma FinRep għallek naħseb illi dak li qed nitolbu mill-banek zaru mill-entitajiet eh, aktar ċkejknin huwa proporzjonali ma' rizorsi li huma għandhom. Grazzi ħafna, Sinjura Nwi. Issa, Sinjura Gular. Modwa tajba, Sinjura Nwi, grazzi tal-li ġejt hawnhekk fosna kif xtaqna aħna, aħna xtaqna nitkellmu mija kiena uh, eh, norbot ma dak qalet għalet Luisa u les u tħassib illi esprimiti uh, eh, fuq riżoluzzjoni jiena naxħadaw rapporter, Mistjoni mistoqsija sempliċi miex teknika, ma nafx hekk indunajċ illi aħna nixtiequ nikkonkludu mal-arf tejn fil-waqt illi essenzjalment aħna ma nafux kif se nikkalkulaw il-kontributi tal-banek. Dina għalija hija problema għalija kemm problema ta' demokrazija biex naraw jekk dan x se l taħt tal konsilja u għat delegat. Dik hija ħaġa m'hemm ħaġa oħra li tħassibni. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar ammonti pjuttost kbar li jissaw joħolqu distorzjonijiet minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri joħolqu itelfu l-eterogenità tas sistema bankarja. Umbat fl-aħħar mill-aħħar jiena nistaqsi eh, forsi dan huwa punt li għandna nidħlu fih ferm aktar fid-dettal qabel ma nasol ftehim għaliex jekk ikun hemm awtorità li konna fond illi ma nkunux nafu eżattament eh, eh, se minnu u dan se jkollu impatt fuq il-finanzi bankari, hemm pajjiżi li għandhom gruppi bankarji kbar, dan se jkollhom eh, joħorġu somom kbar u tiġi hekk fin imbagħad nispara li ma tiġix tajdilhom milli eh, dan meħroġ mill-bank tal mill-baġit tal-istat u dan ifisser li jekk aħna żommu dawn l-esfrizzjonijiet eh, baġitarji huma il dawk li ħarsu t-taxxa għal persuni normali li se jħallsu dawn l-affarijiet. Għallek jiena nistaqsi forsi eh, l-approċ tana mhuwiex eh, korrett jiena nixtieq nistaqsik li ma taħsibx jekk eh, li s-sistema għandha tkun ibbażata fuq sisin sodi sabiex la darba uh, nibdew ma jkonniex sistema illi fl-aħħar mill-aħħar tista' teddet l-eżistenza tal-kumpaniji naħseb illi fil-fatt dan huwa punt importanti ferm, il-supervizuri eh, ikkonċentraw eh, ħafna fuq l-odot li hemm bżonn fuq il-governanza, il-mod kif jittieħdu deċiżjonijiet eh, fil-SSM u għaliex dan huwa l-iktar punt importanti għalihom għaliex il-fiskalità Eh, hija eh, mish ħaġa li tiġihom hekk naturali, però l kalkulu tal-kontribuzzjonijiet iva rridu nidħlu fih iktar fid-dettall, jiena nittama li se jkun possibbli li nidħlu f'din il-problema f'kuntest ieħor sabiex ma ndewmux u ma l lura l-SRM. Eh, imma iva fil-fatt Jena naħseb illi em artiklu dalodu fil-Financial Times illi jena rajtu qabel ma ġejt hawnhekk nitkellem magħkom fuq dan is-suġġett u huwa veru illi id-distorzjonijiet jistgħu jkunu qawwijin minn pajjiż għal ieħor u iva ta' min illi wieħed jirrifletti aktar fuq malajr, imma għalik għadu jagħmel sens li konna l-autorita emmek, għalla volja jekk għatem dan id-dubju u ma nafux jekk l-istati u se jaqblu fuq il-sem tal-kontribut tagħhom. Iva, eh, mistoqsija mistoqsija fuqta din. Jiena naħseb illi kull pass il-qoddim huwa tajjeb jekk ikun hemm il-possibilità illi aħna ngħidu illi iva din se se, se tinħoloq xorta ma dejma kondizjoni li konna test illi jidħol aktar fid-dettal fil-kwistjoni tal-kalkolu tal-kontributi nkunu għalmenu eh, eh, eh, garantejna parti tal-SRM u bat naqraw xat baqa li sir biex insibu sistema li tkun ġusta u affidabli għal dawn il-kontribuzzjoni tal-ixiva għandek raġun għaliex jekk fil-moment meta niġu biex nattivaw dawn il-kontribuzzjonijiet ikkunem hemm xi eh, eh, fost dawn il-kontribwenti potenzjali, allora s-sistema tiġi fragilizzata ma nistax neħduh dan ir-riskju. Għalhekk eh, dak aħna nixtiequ illi niggarantixxu dak li jista' jiġi garantit bħalissa Unbat nirrikonoxxu wkoll li għal punti li għadha kif qajjimtint naħseb illi għadba għaxol xi jsir. Naħseb illi hemm bżonn li jkollna studji ta' evalwazzjonijiet tal-impatt, imma aħna navvanzaw fuq l-ewwel pass u mbagħad ta' kondizzjoni li nsibu soluzzjoni għal dik il-problema. Grazzi ħafna. Issa, Wasanna fit-tmim l-interventi ma nafx jekkawx xaħat iħor illi jixtieq jintervjeni għet s-Sinjura Lambert, l-odwa tajba Sinjura Nui, merħba għamnek, Iva, eh, għandek diġa xaħta ta' eh, ħabiba tana ta' dan il-komitat, issa l-ura dan il kunċett ta' konflitt ta' interess. Jina nħasseb xiftit għaxina rajt artiklu li mittal Financial Times li għajt li Oliver Wyman, il-kumpanija li jintu mażiltu bħala lead consultant tal-ħolqien tal-SSM, u l-Comprehensive Assessment huwa hija wkoll l-istess kumpanija li qed tajt għadu attenti għaliex minħabba l-Unjoni Bankarja is-Sitti ta' Londra hija medda għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew għandu il-ħsieb illi uh, ftit ftit ħajjar Banek Ewropej biex eh, jibatu il-negozju tagħhom fil-żona euro għalek indispensabli illi aħna nużaw dawn in-nies kien hemm bżonn li ikunu l-propju dawn naf kif jaħdmu dawn il-kumpanija xkont naħdem għal waħda minnhom ma jiena xorta waħda naħseb illi s-suġġett huwa delikat ħafna politikament ma kienitx idejja daqshekk tajba li tażlu lilhom għaliex eh, aħna rajna f'każijiet oħrajn eh, eh, li ma tantx kienu ġieħ l-istorja makroekonomika tal-Unjoni. Kwestjoni importanti, mistoqsija importanti iva jiena ma naħsibx li kellna għażla oħra għaliex fil-moment fejn Oliver Wyman intażel Eh, ma kienx hemm supervizur fih il-Bank Ċentrali Ewropew għalhekk kien hemm bżonn ta' appoġġ biex ikun hemm tim biex konna dat tim li nħalqet minn persuni li kien joħorġu mill-Direzzjoni Ġenerali tal-istabilità finanzjarja, persuni li ġew sekondit mill-awtoritajiet ta' kontroll li kienu jaħdmu magħhom qabel għalhekk l-arfin esperta ta' din il-kumpanija u ta' persuni professjonisti għal dan tip ta' eżerċizzju kienet indispensabbli. Dak li serraħ li moħi u għalli jina rajt li Oliver Wyman intazlet wara uh, sejħa għall-offerti skont il-kondizjonijiet l-aktar stretti eh, għalix il-Bank Ċentrali Ewropew dejjem joqgħod b'sebajnejn illi l-affarijiet isiru kif imiss naħseb illi sar dak kollu li seta' jsir sabiex ir-regoli etiċi jkunu l-iktar sodi. Issa dak li hemm li jirbu fil-gazzetti eh, jekk nistax najdu li Oliver Wyman f'timi, ħor f'pajjiżi, ħor eh, ma nafx jiena m'għandix opinjoni fuq dal fuq dil-kwistjoni. Il-persuni li jaħdmu mana ħafna drabi fil- fil-ġimgħa nista' ngħidlek li huma persuni professjonali għall-aħħar illi jissodisfaw il-bżonnijiet illi għandu l-Bank Ċentrali Ewropew għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew qed immexxi dal-proġett għalla volja eh, jiserraħ fuq ċertu konsulenti għal metodoloġija. Imintom tafu għaliex aħna nitkellmu dwar eh, imma Oliver Wyman l-ikbar lobby ta' City ta' Londra qed jiġbed l-attenzjoni ta' City fil-Renju Unit illi qed il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jħeġġeġ illi jittrażlokaw il-negozju tagħhom. Imma jiena kif għatlek, jiena ma nemminx illi dawn l-ostakoli mill dan isir, għallek naħseb illi mish ħaġa tajba di lazla ma kienet ċazla tajba dan ħassibni, kollox iġustifika l fatt li wieħed jagħmel negozju għandhom aċċess għal informazzjoni uh, eh, privileġġata un bat ukoll għandhom il kuntatti ma' dawn il-lobbies illi naħseb ħalsuhom uh, eh, sew. Jiena personalment naħseb illi uh, Eh, ma naqbilx, aħna inti għat eh, li ma kellkomx supervizuri u li inti għammettejt li ma kelkomx għazla. Issa aġenzija publika bħal ta'kom li tamel xol biex tħares l-interess ġenerali tas soċjetà ma jkollix għazla oħra mill-li kolla bil-fors eh, taqa fuq kumpanija privata Skużani, jiena eh, ma naħsibx li dik, dik lazla kienet waħda qlija u hemm bżonn li darba dejjem nispiċċaw din id-dipendenza. Mela, meta wieħed isemmi dawn ir-regoli ta' etika għax il-supervizuri nazjonali kellhom l-istess problemi għax il-parlamenti nazjonali tagħhom għajmulhom eh, l-istess eh, idejat. Aħna għamilna ftejim ta' konfidenzjalità, ta' segretezza u dawn kellhom jaċċettawhom. Hemm regoli stretti ħafna dwar il-mod ta' kif tiġi trattata id-dejta, per eżempju, aħna minna l-almotana sabiex xogħol isir verament kif suppost mill-punto vista etika. Issa, fuq dak li qed inti dwar is siti ta' Londra, e ġifiri li li sibi qed e, tintervjeni f'dawn il-banek u e kif qed jimxu biex jerġgħu jmorru f'pajjiżi oħra. Jiena naħseb li l siti ta' Londra qalet b'mod ċar li l-infrastruttura li tuża il-euro għandhom ikunu fiż-żona tal-euro. Ġifieri dawn mhux affarijiet segreti u mhux affarijiet li wieħed jipprova jikseb l-informazzjoni għaxija, informazzjoni pubblika. Jiena naħseb li ċirkostanzi il-comprehensive assessment huma eh, jiġru eh, b'mod eċċezzjonali u mhumiex se jibqgħu maħna għal ħafna żmien, imma rridu niftakru li li sibi mhux minn dejjem kellha supervizorju u dawn il-ħatrit saru f'dak iż-żmien. Aħna qegħdin ukoll namlu eżerċizzju ieħor. Dan l-eżerċizzju qatt ma kien hemm wieħed bħalu ehm, ġifieri anki s-supervizuri nazzjonali verament biċċa xogħol diffiċli jekk jiddependu biss fuq il-grupp tagħhom stess, bil-fors jridu jirrikorru għal xi ħadd barra mill-grupp tagħhom. Emnuni meta ngħidilkom li l-proċeduri tal-ICB ħadd ma jista' jgħid xejn fuqhom. Eh, verament aħna naħdmu betika kbira. Grazzi ħafna, Sinjura Nui. Hemm xi mistoqsija bl-Ispanjol qed isaqsi il-President tiegħi stess. Tista' tgħidilna ftit iż-żmien ta' meta se jsir din ir-review u l-istress test. Iva, il-banek li qed jaħdmu fuq is-supervizjoni jridu jirrispettaw kalendarju għall-istress tests u anki għall quality review se jkunem, għax dejjem kien il-fat, se jkunem eh, affarijiet li jkunu għedin isiru affarijiet oħra li għed isiru fl-istess żmien. Iġifiri, għed nitkelmu fuq il-kalendarju ta' l-IBA. U għalek jagħmel ħafna sens li aħna nkunu lesti biex nibdow l-istress test fi żmien propizju. Sissa, edin, edin tajjeb bil-ħin Grazzi ħafna, Sinjura Nui, tal-li inti ġejt għall-ewwel darba għal dan is-smieħ. Nfakkarkom li smieħ li ġej se jsir fis-7 ta' Ottubru ma nafx minn se jkun hawn dak iż-żmien, imma Sinjura Nui tkun magħna żgur. Jiena nistenna bil-ħerqa il-laqgħa tagħna li jmiss ta' likon.